Okay, everybody, I'm told that the clock up there is actually five minutes slow. Actually, I... Għallonna li l-arloċ għandu ħames minuti l-ura. Għadna ma... Ma nix iċedaw skolla l-ewel punt. Għandi l-ħabarijiet li aħbarijiet mill-sedja l-ewwel trialogu fi 29 ta' Settembru fi Strasburgu u koppert minn nofs il-kwistjonijiet prinċipali li ġew identifikati bil-qoddim. Hemm kompromessi fuq kwistjonijiet tekniċi li tqasmu il-Kunsill għadu ma informannix fuq kwistjoni importanti, single mandate, trialogu ieħor kien eh, skedat imma kellu jirġa jiġi skedat minħabba l-ewwel trialogu emir. U dan kellu jsir. Fuq short selling l-aħħar trialogu fuq dan għamminniħ fil-5 ta' Ottubru. Darboħra kienet dedikata għal diskussjonijiet fuq Uncovered Sovereign CDS artiklu 12b Il-negozjati għadhom għaddejjin sabiex nsibu ftejn u għadna qed nistennew konferma ta' meta kulħadd ikun disponibbli għal trialogu ieħor potenzjalment dan nagħmluh il ġumma li ġejja. Dak kien ir-rapportar fuq it-trialogi issa nistgħu inkomplu fuq punt fuq l-aġenda numru tlieta lejn approċċ Ewropew koherenti għal rimedju kollettiv rapporter Andreas Žvab sabiex nikkonsidraw l-emendi. Grazie ħafna, Signora President, grazie il-dawk kollha li kienu tant kostruttivi, bl-emendi partikolarment, xtaqt ringrazja l-Shadows Sanchez Presedo, Epping uħrajn. Rajna illi se jkun hemm konsens ġenerali fil-fatt ir-responsabilità tal-Kumitat kollu huwa illi iżid ma dak li qed jagħmel il-Kumitat għal kompetittività, l-implementazzjoni tal-kompetittività, l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea hija ta' importanza fundamentali, bekk għandu jkunu xek. Issa jekk nitkellmu dwar rimedju kollettiv fl-Ewropa, hemm bżonn li konna sigurtajiet legali u xi kultant eh, rimedju reali. Għal daqstant l-effettività tal-liġi tal-kompetizzjoni hija essenzjali u ovvjament Rridu niżguraw li għandna bażi Ewropea u neskludu kull tip ta' ħaġa oħra. Dan mhux dejjem ġara fil-passat u minkejja nuqqas ta' ftehim rinexxilna niksbu ċertu konsens Zessur Sanchez Presedo ressa bozz ta' emendi fuq salvagwardi u rridu verifikaw illi nimplementawhom qabel kull tip ta' leġizlazzjoni. U dawn huma tip ta' affarijiet li anke jien kont nrissa u naħseb mm, nistgħu ngħidu li naqblu. Irridu nkunu ċari f'moħħna illi ma jkollniex responsità leġislattiva kollha għal dan is Gwardjar hawnhekk fil-Parlament Ewropew, aħna nistgħu nagħmlu dak li jridu jagħmlu l-Istati Membri biss il-kompromessi huma marbuta ma' kif l-istrumenti orizzontali jaħdmu. U naħseb li proposta jaħda tajba u importanti illi ikonna livell Ewropew ta' rimedju kollettiv imma responsabilità ta' dal-komitat mhuwiex li jiżgura li liġi tal-kompetizzjoni tiġi segwita jew li jkollna soluzzjoni tajba l kulħadd. Għanna proċedura ta' nfurzar u wkoll għanna numru ta' strumenti għal kompetizzjoni. li qed nippruvaw nagħmlu u ninsibu triq tan-nofs. U naħseb li ninsabu fi triq tajba il-rapport tiegħi suġġerejtu ukoll illi nippermettu segwitu għas-settur tal-kompetizzjoni ma nżommu l-affarijiet separati. U ċar illi f'dan il-każ il-Kummissjoni tista' tressa proċedimenti u iċċarat ukoll ċertu kwistjonijiet. Madana kollu hemm ukoll il-kwistjoni tal-mod kif id-dokumentazzjoni tintuża mill-Kummissjoni Ewropea. U meta niġu proċedimenti parti jistgħu jersu qudiem il-qorti u jiksbu rimedju. Tikli ieħor kompens finanzjarju fl-aħħar tal-proċess. Hemm ukoll kwistjoni ta' relazzjonijiet privati, permezz ta' proċedimenti. F'termini ta' kompetizzjoni li importanti u dak li jiġri meta parti tkun trid aċċess għad dokumenti. Ninħaġa li teżisti diġa b'nadi oħra u tajjeb li nżommu l-affarijiet separati. Din hija ħaġa l-Kummissjoni Ewropea tista' titratta ma hija ħaġa illi mhijiex fil-kompetenzi ta' dan il-Kumitat. U qed nitkellmu fuq ħaġa separata anke minn proċedimenti oħra. Raba punt ta' kompromess, ir-rwol ta' modi alternattivi, għadhom ikollhom rwol importanti x'jaqdu ma dan kollu ma nistawx ninforzaw il-proċess. Jekk eh, l-użu ma jkunx miċti, aħna ma nistaw nisforzaw il-ħadd. Dawn huma l-punti li għadhom pendenti u l-punti li għandna problema bihom suppost nilqu kompromess fuqhom u l-ikbar problema i se nagħmlu blazzjonijiet privati nħanħallu l-affarijiet bħala proċedura orizzontali Xtaqna eh, ringrazzja partikolarment lis segretarjat Senjura Presidenta li xejnuni ħafna, grazzi. Grazzi. Nandu issa Shadow Rapporter Santu Linnewel. Muchas gracias, eh, Presidenta. Yo... Grazie ħafna, Signora President. Jina u kol, nishti naqbel ma' Sur Nixtieq nsib ftehim fuq ir-rimedju kollettiv. Is-Sor tkellem fuq il-kustjonijiet prinċipali. Għandu jkun hemm strument orizzontali li kopri kollox. Aħna nemnu li għandna bżonn approċċ eh, ġenerali bħal dan li kopri kollox u dan l-approċċ orizzontali għall azzjonijiet privati u azzjonijiet ta' klassi għandhom ikunu bbażati fuq setta prinċipi imma f'termini ta' liġi ta' kompetizzjoni aħna nemnu illi fl-Unjoni Ewropea leġizlazzjoni titlob bażi legali. U ovvjament liġi tal-kompetizzjoni għandha bażi legali differenti u għal daqstant ma nemnux illi għandu jkun hemm xi proċedura minn qabel għal proċedura ta' kompetizzjoni. U ma naħsbux li ġda kompetizzjoni għanda taddi minn dal-komitat għal xi komitat ieħor. Li l-estin għamlu li konna approċ eh, li kopri kolla xwaqsi fil-kompetizzjoni nżommu il-karatteristiċi speċifiċi. Kif naraw aħna dan minħabba żewġ raġunijiet, l-ewwel raġuni. Politika ta' kompetizzjoni u l-effettività ta' din il-politika permezz ta' azzjonijiet privati hija marbuta direttament mal-effettività tal-politika ta' kompetizzjoni fi klim ieħor l-awtoritajiet relevanti u l-abilità tagħhom li jeżerċitaw is-setat tagħhom għal daqstant hemm bżonn rabta bejn azzjonijiet privati u l-azzjoni tal-qasam pubbliku, tal-awtorità pubblika. Tal-aħħar m'għandhomx ikunu imminati minn azzjonijiet privati. Għandu jkun hemm ħarsien tal-informazzjoni għaliex din tista' tikkontribwixxi għall-effettività tal-azzjonijiet. Kif nistgħu inres u proċedimenti kif suppost, u anka fil-liġi tal kompetizzjoni, hemm xi ħaġa illi għandna fuq smoħrajn tal liġi komunitarja bħal ħarsin tal-konsumatur pereżempju. Għaliex liġi ta' kompetizzjoni taffettwa relazzjonijiet bejn kumpaniji kif ukoll bejn kumpaniji u konsumatur. Liġu ta' kompetizzjoni hija importanti ħafna u hemm bżonn nirrikonoxxu dan. Għandu jkun hemm azzjonijiet ta' segwitu? Aħna nemnu li l-Qorti tal-Ġustizzja tirrikonoxxi dritt tal-vittmi li jieħdu azzjoni m'hemm l-ebda kondizzjonalità. M'għandu jkun hemm xejn li jseħħ qabel kif eh, u konformi dan ma l-azzjoniet ta' klassi għanna l-azzjoniet indipendenti u kollu fil-kas l azzjoniet indipendenti li nsibu mod kif il-pubbliku u l-privat jinaqdu fl-imkien. Et-tielet punt li ma tib ta' azzjoni ta' klassi opt-in jew opt-out. Aħna naqblu ma' prinċipju validu, iġifiri, illi neskludu l-possibilta' ta' US Dire Class Action li ġdawn joħol oktar problemi u ma jizgurawx li drittijiet ikun implementati. Aħna nitkellmu fuq kompetizzjoni hawnhekk u opt-in hija ħaġa li taqadna wkoll u hemm lebda wkoll nuqqas ta' dwar l-awtoritajiet kemm hekk huma rappreżentanti tal-konsumatur jew prosekuturi pubbliċi. Imma ma rridux restrizzjonijiet fuq il-klassi tal-grupp u l-grupp innifsu mhux kull vittma hemm bżonn tiġi identifikata għall-azzjoni ġdin li ikoll effett restrittiv. Din hija xi ħaġa li nistgħu insolbu mingħajr diffikultà. U aħna suġġerejna żewġ punti ta' salvagwardjar. Kena l-vittmi illi jistaw jużaw l-istess proċeduri pal qorti tal ġustizzja f'pajjiżhom. Il-liġi tal Ewropea m'għandix tipprovdi anqas ħarsin mill-liġi nazzjonali jrid ikun hemm din it-tip ta' ekwivalenza, prinċipju ta' ekwivalenza li ġi rikonoxxut anke mill-Qorti ta' Ġustizzja. Għandna bżonn ukoll ċertu prinċipji tajjeb, però dawn m'għandhomx ikunu xi ħaġa li toħnoq l-abilità tal-Unjoni Ewropea li teżerċita s-setat tagħha. L-ebda wieħed minn dal-prinċipji ma jitlob neċessarjament l-involviment tal-ġurisdizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nkunu flessibbli u rridu nkunu ċari. Kompetizzjoni hija ħaġa speċifika. U m'għandniex nippermettu li jkun hemm restrizzjonijiet. M'aħniex ngħidu li m'aħniex favur strument orizzontali, imma m'għandniex bżonn leġiżlazzjoni minn qabel li tistabilixxi taħt li ma' kondizzjoni dan jista' jiġi eżerċitat. Grazzi. Thank you. Uh, if you... Uh, Grazzi. Sophie Indveld. Yes, thank you, Chair. Um, I, uh, I very much welcome... Iva jina nil għal kommenti The rapporteur. The rapporteur. nitkellmu fuq ħaġa li tidher teknika, però naħseb li din dan huwa moviment essenzjali sabiex eh, nagħlqu il-suq intern. Jekk ikonna suq intern ikonna drittijiet tal-konsumatur fejn dan is-suq intern jekk trid tiffaċilita kummerċ transkonfinali, it-tisħiħ ta' drittijiet tal-konsumatur mod transkonfinali u essenzjali wkoll għandna naraw illi ma nix għalfejn nibdew mill-bidunet, għalix ħafna stati membri ġanna strumenti għal-rimedju kollettiv u m'għandniex ninsew li ċittadini u konsumatur dejjem għandhom dritt jess u il ort individwalment. Ġifieri mhix xaħġa ħaġa din fejn qed nitkel qed eh, nibdew mix-xejn. Ħaġa illi kulħadd jidher qed jaqbel magħha hija pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fil-proċedura kollha. Nażlux bidu modest jew inkella strument aktar wiesa. Madonna kollu naħseb li danet joħloq konsens fost il-gruppi politiċi ħaġa tajba ħafna u jidher li qed naqblu wkoll fuq il-ħtieġa ta' salvagwardja li ninfitaw diskwidi eċċessivi pal manna fl-Istati Uniti. Dwar il-kommenti tar rapporter fuq eh, riżoluzzjoni alternattiva naħseb li iva din idea li għandna niżviluppaw bħala strument addizzjonali jew strument illi jgħin isolvi l-konflitti, ma m'għandux kompri kondizjoni għal proċediment dim il-qorti. Legalment asna fux dan possibbli mek ikon idjar tajjeb żgur inqas nies ħajs u dim il-qorti, ma m'għandux ikun kondizjoni dan finalment fuq għandhom għandux ikun hemm eh, strument ta' segwitu jiena naqbel ma' Sur Sanchez Presedo illi ovvjament għandna bżonn strumenti b'saħħithom għall infurzar pubbliku ma fl-istess fin ma tistax iċaħħat in-nies milli jesuqu minn qorti. Irridu wkoll insolvu l-problema ta' dokumenti jiena m'iniex avukati ma jidher li hemm prinċipju legali validu li xi ħadd dejjem rid ikollu aċċess l-informazzjoni li għandu bżonn qabel jirsaq qudiem il-qorti u zgur, illi nistgħu noħorġu bi proċeduri sabiex niżguraw illi l-informazzjoni ma tiġiġi pubblikata u toħloq dannu għal proċedimenti fil-qorti u interessi kummerċjali ma' konsumaturi għandhom ma inqas ikollhom dritt li jkollhom aċċess għal din l-informazzjoni. Għal daqstant, Sinjura President, biex nikkonkludi, naħseb dan huwa pass tajjeb sabiex Fl-aħħar intemmu l-proċess intern biex kwistjoni ta' konsumaturi u kummerċ biss rridu niżguraw illi l-kummerċ jiġi faċilitat u jaħdem kif suppost fih dan is-suq intern. Thank you very much. Um, Grazie ħafna. Um, I want to thank Mr. Swab for his uh, draft opinion. I also tabled quite a few amendments. Grazie. Uh, Nishtiq namel xie emendi fuq il um, rapport oriġinali sur l-lejnen. L-ewlet jiena nishtenajt li għanna rridu nistabilixxu skema tal-Unjoni Ewropea għal rimedju kollettiv dwar il-prinċipju ta' solidarjetà, sussidjarjetà. Spiss nisma l-kelma solidarjetà u nitgerfex bejn sussidjarjetà u proporzjonalità il forzar privat għad drittijiet eh, li għandhom d-dim il raħi Nazjonali skont il-regoli ta' proċedura nazjonali l-Unjoni Ewropea għandha taġixxi biex fejn jiġi identifikat xi partikolari u wkoll il-labbozz ta' rapport huwa limitat għal kwistjonijiet fejn ikun hemm eh, żewġ partijiet li jinsabu f'pajjiżi differenti, stati membri differenti. Iżda, eh, eh, irrid ikun hemm aċċess kull meta jinkistru d-drittijiet tal-kompetizzjoni għal daqstant din tista' tkun xi ħaġa rilevanti. Il-fokus ta' il-menti individwali iktar baxxi minn 2000 euro għaliex claims individwali ġeneralment ikunu iktar gbar ta' u fejn il-negozji eh, jiġu mill-quta ħażin ħafna. Għal daqsant din mhijiex kompatibbli ma' din it-tip ta' limitazzjoni. Il-rapport eh, li fir-rapport is-sur xwab suġġerixxa li nagħmlu follow-up ta' azzjoni fir-rigward ta' nfortar privat u il-rimedju kollettiv għal kwistjonijiet fejn ikun hemm deċiżjoni minn qabel dwar dan il-ksur. Ma fejn għandna nagħmlu din il-limitazzjoni għaliex spiss il-Kummissjoni ma tkunx kapaċi titratta kwistjonijiet kollha tkun solettiva f'ċertu każijiet u ċertu eh, jistgħu jaħarbu jaħarbu ċertu kwistjonijiet. Għandu ikun hemm ċertu bilanz bejn bilanċ bejn il-poter tal-produtturi l konsumaturi u koll aħħar punt fir-rigward tal eh, rezoluzzjoni alternativa għal kwistjonijiet eh, hemm il-rimedju kollettiv permezz ta' mekkanizmu U dawn il-mekkanizmu għandu jibqa alternattiv għal azzjoni u mhux isiru prekondizzjoni u fl-aħħar Sinjor President jina mħawad ftit dwar il-proċedura għaliex is-Sur Lejnen jidher li qisu eh, eh, kummissarju Shadow Ġermanis u li qed jagħmel dan minn qabel mal-Kummissjoni ħarġet il-proposta tagħha. Dan eh, u approva tal-metodu tal-komunità jew inkella hija kwistjoni tal-mond Assemblee jiena kont nipreferi nistenna proposta tal-Kummissjoni bbażata fuq evalwazzjoni tajba ehm, minn flok nippruvaw insibu ċertu interessi partikolari kif qed jagħmel is-sur lejnen qabel ma noqogħdu attenti għall-interessi tal-konsumaturi. Grazzi. Thank you, thank you very much. Um... Grazzi ħafna. Nix ċerta jekk nistax nirrispondik fir-rigward ħlief rigward tal-proċedura jiena ċert li l-Kumitat tal-Affarijiet Legali ħassew li rridu jippreżentaw l-opinjoni tagħhom il-ġdid. Jiena minn qed nara l-ħadd mill-grupp tal ħodoj Jorgen, inti tixtieq titkellem fisem il-gwi? Le, m'għandix ngħid dwar dan. Jiena qiegħed biex nisma' lis-sur Trixe. Grazzi, Andres. Grazzi ħafna għal eh, dawn il-kummenti kostruttivi u jiena grat li għaw spiritu daqseg kostruttiv. L-Isur Epping fil-qosor ħafna il-proposta tiegħi għal azzjonijiet ta' segwitu mi għomx hemm biex jiprevjenu azzjonijiet privati u biex għom, iżda kif qal ħadd ieħor aħna qegħdin Mm, niprivaw niksbu approċ moderat f'taw kloqsma fejn aħna għanna xi tip ta' ċertezza legali. U bħalissa min ma jużax din l-opportunità fidejh u dini għal problema Eh, din hija l-problema bir-rimedju kollettiv ġewwa l-Ewropa. Hemm ir-regoli iżda ma jaħdmux għaliex l-istati membri jekk jagħmlu ħafna ostakli biex jipprovjenu milli tittieħed din it-tip ta' azzjoni. In-nies iħossu li l-ostakli huma qolin wis għalhekk qegħdin nagħmlu din il-proposta li għalija jiena nispera li jkolli appoġġ minn dan il-kumitat. Is-sur li nen għamel xogħol tajjeb ħafna u rridu nieħdu approċċ moderat u naraw kif nistgħu nimxu il qudiem minn hemm. Aħna ma rridux li naħlu il-ħin tal-qorti. Nistgħu xorta nieħdu azzjoni privata biex nirrispondi għas Sur Sanchez Presedo jiena naqbel miegħu bisħieħ huwa importanti għal regoli speċjali li fir-rigward tal-liġi tal-kompetizzjoni fit-trattat jekk le rridu nużaw artiklu 104 bħala l-bażi legali tagħna fis-suq intern iżda ma naħsibx li hemm xi differenza kbira hawnhekk. Fi kwalunkwe każ jiena ħerqan li nieħdu deċiżjoni b'maġġoranza wiesa. Grazzi. Grazzi. Andreas, it-timetable tgħid li aħna se nivvutaw fuq dan fi 17 ta' Ottubru f'likon u r-rapport komplut għandu jkun fil-plenarja għas-sessjoni ta' Deċembru. san nista najt li għal għad eh, time zone unika Ewropea, kullħat għandu ħin differenti għalih hawnhekk mid-dera. Issa ser naddu għal Punt numru 4 fuq l-agenda wa smih pubbliku ma Massur Trisha il-President tal-Bord Ewropew dwar riskju sistemiku dan huwa avveniment differenti um, il-ġimgħa l-oħra kena dialogu ieħor. Ekkeġobkom dawk li saqsew domandi ftakru li dan mhuwiex id-dialogu monetarju bħalma kellna qabel iżda dan huwa smih dwar il-Board Ewropew għal-riskju sistemiku u il-domandi tagħkom għandhom ikunu mirati lejn dan is-suġġett. Ser ngħaddi il-kelma lill President Trixxe biex jatina taqsira ta' dawk l-affarijiet tal-importanti un mbagħad nadu għal sessjoni ta' mistoqsijiet u risposti. Grazzi ħafna, Signora President. Membri onorevoli, jiena grat li hija dawnek u dan il-Kumitat illum f'dan ir-rwol il-President tal-Bord Ewropew dwar riskju sistemiku u biex nispjegalkom x'għamel dan il-bord li jessar bi fl-ewwel disa xhur ta' attività tiegħu. Jiena ser nibda billi niddiskrivi s-sitwazzjoni u l-appell li għamel li SRB biex nieħdu azzjoni mingħajr wisq dewmien u mbagħad ser nitkellem dwar l-ewwel rakkomandazzjonijiet tal-bord li ser ikunu pubblikati llum. Ovvjament, jiena ser insemmi uħud mill-effetti tal-macro credentials fuq il-leġiżlazzjoni u li fija il-Parlament għandu r-wol ta' kol-leġizlatur. U biex nikkonkludi se rridilkom dwar il xogħol li qed isir fil-kumitat u dwar kwistjonijiet strutturali oħrajn. Se nitkellem dwar is-sitwazzjonijiet u l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu fl-opinjoni tagħna il-kriżi leħqet dimensjoni sistemika. Kif qal il-board press release immedjatament wara il-board il tal-board ġenerali fil-21 ta' settembru qal li għaddejna l-istess sovran għadda minn ċertu ekonomiji għal dawk il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ikbar hemm ħafna eh, stress f'dan ir-rigward fil-gverni fil swieq tal-bonds Ewropej u jidher li hemm volatilità kbira li infirxet fis-swieq eh, kapitali fil-bqija tad-dinja sitwazzjoni qed tiġi gravata mid-drying up progressiv tal- eh, funding markets, bank term, l-inter is-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea waslet għal riskju kbir Dan qed jeddet stabilità finanzjarja ġewwa l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali u qed tolqot b'mod ħażin l-ekonomija eh, reali ġewwa l-Ewropa u lilin. F'dawn l-aħħar tliet xhur eh, tliet ġimgħat skużawni, is-sitwazzjoni kienet waħda impenjattiva, il-kriżi hija waħda sistemika u trid tiġi trattata b'ċertu mod. L-awtoritajiet eh, u l-gvernijiet nazzjonali kif ukoll l-istituzzjonijiet Ewropej irridu jaġixxu f'rigward ta' din l-isfida u jaġixxu mal-għar kemm jista' jkun. Ħafna dawmien ser jaggravaw biss is-sitwazzjoni. Fil-futur immedjat u fid-dawl ta' ehm, ESRB il-miżuri li ser jittieħdu fil-laqa li jittieħdu fil-laqa tal-21 tal-Unju tal-Kapijiet ta' Statu Gvern għandhom jiġu implementati bisħiħ u malar kemm jista' jkun politiċi sostenibbli u fiskali u miżuri strutturali għandhom jitlu fis biex nippreservaw bisħiħ u nerġgħu niksbu mill-ġdid il-kredibilità eh, ta' sovereign signatures fil- swieq globali, koordinazzjoni u konsistenza għandha tiġi msaħħa u jien nfasizza mill-ġdid li dinja kwistjoni ta' urġenza li l-autoritajiet kollha jridu jaġixxu flimkien b'impenn sħiħ biex jippreservaw u jidostieb l-istabilità finanzjarja. Is-supervizuri jridu jikkoordinaw l-isforzi biex jisaħħu l-kapital bankarju fosthom ir rekors għal eh, backstop facilities u wkoll jieħdu konsiderazzjoni l bżonn ta' E, evalwazzjoni trasparenti u konsistenti tal-exposure sovrani, il-possibilità tal-EFSF li li lill gvernijiet biex jagħmlu rikapitalizzazzjoni tal-banek għandha tkun ta' benefiċċju hawnhekk. Issa ser insemmi r rekomendazzjonijiet tal-self Muniti barranin illum li SRB qed tippubblika l-ewwel rikomandazzjonijiet tagħha fuq is-self f'muniti barranin. U jiena ser nippreżenta dan fil-kumitat tagħkom. Qed nippreżentah issa l-mument li qed nagħmluha pubbliku. Il-self f'muniti barranin saret uh, Minaj protezzjoni saret xi ħaġa komuni fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea dan huwa fenomen li joħraq riskju kbira s settur finanzjarju. Nixtieq nillabora fuq it-tlet riskju ewlenin l-ewwel nett billi nesponu dawk li jisselfu bħal pereżempju persuni individwali dwar ir-riskju li hemm għaliex dan jista' jwassal għal riskju ta' kreditu għalin ħafna minħabba li l-valwazzjoni tal-munita domestika tista' zid il-prinċipil li għandu jerġa' jiġi mħallas. kol it-tieni punt dan jista' jwassal għal livelli eċċessivi ta' tkabbir tal-krediku, t-tielet il-likwidità u r-riskju tal-fondi jista' iwassal għal over resilience fuq eh, l-swap markets. Dan jista' jwassal għal cross-border contagion u koll is-sirkonvenzjoni tal- -convention Eh, miżuri nazzjonali minħabba fekk li SRB deċidiet li tagħmel rekomendazzjonijiet politiċi dawn jiffukaw fuq politiċi immirati biex jindirizzaw riskju li ġejjin minn self ġdid estiżi f'muniti eh, barranin u unhedged borrowers ir-rakkomandazzjonijiet li qed nippreżentaw illum jimmirraw li jagħtu rispons holistiku minħabba tħassib li ġej minn self ta' muniti barranin eċċessiv. Dawn qed jippruvaw jaraw xin il-problema mill-eruq tagħha u jżidu ir-resilience tal-settur finanzjarju. Nixtieq nagħtikom eh, idea fil-qosor ta' x'inhuma dawn ir-rekomandazzjonijiet u muster noqgħod nidħol wisq fid-dettall. L-ewwel, Aħna nirrakomandaw li l-awtoritajiet jeħtieġu istituzzjonijiet finanzjarji biex jagħtu lil min jissellef informazzjoni tajba biżejjed biex ikunu jistgħu iżidu l-arfin ta' min qed jissellef u jtejbu il-credit worthiness ta' dawn li jisselfu, dal persuni li jisselfu. It-tieni, aħna nirrekomandaw li meta jisir dan it-tip ta' self dan isir eh, għandu jinkludi wkoll uh, eh, cred, uh, overall credit growth eċċessiv u jinkludi ċertu miżuri. It-tielet punt aħna nieħtieġu li l-awtoritajiet jitolbu li l-istituzzjonijiet biex jieħdu konsiderazzjoni s-sors ta' riski fil-sistemi interni ta' maniġjar tagħhom biex ikollhom kapital bizzejjes għal eh, din il-prassi. U raba punt, aħna nirrekomendaw li l-autoritajiet jagħmlu monitoraġġ tal-fondi u riski tal-likwidità u jikkonsidraw li jagħmlu limiti meta jkun meħtieġ. Għal autoritajiet rilevanti l-pubblikazzjoni ta' dawn ir-rekomandazzjonijiet ser eh, juri il-binu tal-implementazzjoni tal-fazi ta' implementazzjoni u għalli SRB ser jkun il-bidu tal-fazi ta' monitoraġġ għabbażi tal- Act or Explain Mechanism l-autoritajiet għandhom sal-2012 jew l-2013 skont il rekomendazzjoni individwali biex jaġixxu u e, jimplementaw il rekomendazzjonijiet li SRB mbagħad ser jassessja l-azzjonijiet li jkunu ttieħdu jew inkella f'każ ta' astazzjoni e, l-ispjegazzjonijiet offruti u ser jiddeċiedu fuq xandu jkun is-segwitu xira palma tafu l-leġizlazzjoni eh, tgħid li li SRB ser jagħti rapport lil parlament f'każijiet fejn l-implementazzjoni ma tkunx biżejjed. Tistgħu tkunu ċerti li huwa ċar li aħna ser nagħmlu dan f'waqtu. Nixtieq ngħid ukoll li fl-istess żmien li qed nindirizzaw il-vulnerabilitajiet ġejjin minn self f'muniti barranin li SRB ukoll qed taħdem fuq riski sistemiċi li jistgħu joriġinaw minn fondi tal-banek f'muniti barranin. Mod partikolari li SRB qed jikkonsidra l bżonn fuq medium term għal azzjoni biex innaqsu il-vulnerabilitajiet ta' banek gbar tal-Unjoni Ewropea fil-swieq eh, ta' fondi fid-dollaru Amerikan li SRB għenet eh, biex iżid il-kuxjenza u l-arfin dwar dan ir-riskju sistemiku fuq l-over-reliance ta' eh, fondi short-term ta' dollaru Amerikan. Per eżempju, l-ewwel ħaġa rridu nżidu l-monitoraġġ tal-mismatches tal-fondi mill-fondi ta' dollaru Amerikan u biex insaħħu il-pjanijiet tal-banek għal fondi ta' kontingenza li e SRB qed timmira li tipprevjeni ripetizzjoni ta' tensjonijiet esperjenzati mid-dollaru Amerikan eh, fis-swieq ta' dollaru Amerikan kif ġara fl-2008 u l-2011 u dan ser isir permezz tal ehm, multilateral swap agreements bejn il-banek ewlenin. Issa se nitkellem dwar xi proposti leġislattivi li fuqhom dan il-Parlament ħadem bħala kol leġislatur fl-aħħar ftit xhur. Pala Ewropew jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea tkun l-ewwel biex tibda l-proċess ta' implementazzjoni biex timplementa l-ftehim ta' Basel tlieta kif ġie approvat mill-G20. L-Unjoni Ewropea għal daqstant għandha responsabilità kbira ħafna biex eh, tagħti riżultati tal-implementazzjoni sieħu konsistenti tal-ftejjin ta' Basel tlieta. Il-kondizjonijiet straordinarji li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea juru l-importanza ta' azzjoni f'waqta u rigoruża biex nindirizzaw riskju sistemiku. F'dan ir-rigward li SRB tenfasizza li l-awtoritajiet makroprudenzjali tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu jistgħu issaħħu is-settings ta' strumenti prudenzjali għal livelli li l-in minn dawk offruti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u dan għandu jsir fi żmien adattat u wkoll f'abbażi ta' kundizzjonijiet lokali ekonomiċi ċittadini tagħna mhux ser jifmu jekk aħna ma jirnexxilniex nindirizzaw ċertu riski sistemiċi serji li jwassu ħsara lil ekonomija sempliċiment minħabba l-awtoritajiet ma setawx jitrattaw din il-kwistjoni kif suppost u f'waqtu. Bla dubju dan għandu jisir mingħajr ma nxekklu l-integrità tas-suq uniku. Dan jista' jsir. L-użu ta' poteri makroprudenzjali fuq livelli Ewropej u nazzjonali jistgħu u għandhom e, jisiru flimkien mal-prevenzjoni ta' violazzjoni tal-erba e, libertajiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea li SRB minħabba l-mandat taħħa tista' tagħmel reviżjoni ta' deċiżjonijiet li titieħdu fuq livell nazzjonali permezz tal-istituzzjonijiet kompetenti makroprudenzjali biex turi jekk ikun hemm xi ksur, turi li l-Kummissjoni jkun hemm xi ksur u tieħu konsiderazzjoni wkoll spillovers eh, transkonfinali Dan f'maħna aħna minna reviżjoni ser nibqgħu nagħmlu reviżjoni tar regolamentazzjoni la bost regolamentazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea tal-Banek is-CRD u CRR, l-infrastruttura tas-suq, l-emir u e, e, l-assigurazzjoni Solvency 2 u wkoll il-perspettiva makroprudenzjali biex nassikuraw li dawk li jfasslu il-politika jkollhom il-possibilità li jaġixxu u wkoll irrid ikun hemm oversight tal-macroprudential fl-Unjoni Ewropea u fejn u xira eh, irridu nieħdu suġġeriment tal-Parlament u tal-Leġislaturi oħrajn fl-Unjoni Ewropea biex insaħħu l-aspetti makroprudenzjali u regolamentazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Issa nixtieq inkellimkom dwar ix-xogħol eh, li qed isir min-naħa tal issrb fuq kwistjoni strutturali u kwistjonijiet fuq medda medja ta' żmien fir-rigward tal- Eh, high frequency trading li SRB respondiet eh, perspettiva makroprudenzjali lejn żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi li bdew mis-Securities Ewropej u l-awtoritajiet tas-suq l-esma f'dan il-qasam. L-ewwel, fuq il-USIT, l-Exchange Traded Funds, u il-Structured USIT, dawn huma il-response Eh, ir-rispons tagħhom jinsab fuq il-website tal-ISRB u nirridu niffukaw li rridu niffukaw fuq dak li talimna fil-passat dwar l-innovazzjoni finanzjarja. Per eżempju, permezz ta' complex uh, asset-backed securities rajna li r-riski f'ċertu prodotti jistaw jinftemu b'mod ħażin mhux biss eh, minn negozjanti mill-bejjija iżda minn investituri oħrajn fir rigward tal-komplessità ta' ċertu prodotti ta' usits eh, bħal per eżempju li TF sintetiku li t tissuġġerixxi li nanalizzaw il-possibilità li nirtiraw il-usage label minn ċertu strutturi għaliex dan ser iżomm il-prodotti iktar sempliċi u dan jista' jipproteġi Eh, u jżomm iktar fiduċi fil-tikketar tal-usage jekk ikun hemm problemi fil-futur. It-tieni fir-rigward tal-high frequency trading, ir-rispons tal isrb jirrikonoxxi l-fatt li innovazzjoni finanzjarji u avanzi teknoloġiċi waslu għal abilità ta' swieq finanzjarju li għatu servizzi finanzjarji xierqa lill-ekonomija regali. U kol l-esperjenza u rietna l-innovazzjoni finanzjarja tinkludi it-tadida ta' riskju sistemiku u għal daqstanz hemm tibdiliet sinifikanti teknoloġiċi li jridu jiġu ma' sew u monitorati kif suppost. Dan jitlob li jkun hemm investigazzjoni iktar dettaljata għall impatt detrimentali tal-high frequency trading fuq il-likwidità u l-amplifikazzjoni tal-impatt fuq eh, il-market shocks. Irrid ikun hemm eh, monitoraċ u sorveljanza fuq l algoritmiku u high frequency trading u bħal per eżempju noqogħdu attenti għal eh, għodda tal-kriżi ta' maneġjar ta' maneġjar tal-kriżi u miżuri strutturali. Nixtieq nikkonkludi billi ngħidilkom x'għamilna nixtieq nikkonkludi din l-overview tal-ESRB Dawn l-aħħar xhur jiena grat li eh, ħdimt fl-SRB ma' Mervin King Wanja Erina eh, dan dini hija entità li intom iddeċidejtu li toħolqu jien nixtieq eh, li e SRB kull suċċess u li suċċessur tiegħi sur dragi kull suċċess u li jkun hemm integrazzjoni sħiħa mal dan il-kumitat. Grazzi. Thank, you very much. Um, Grazzi ħafna għanna skeda stretta ħafna għax għanna ħafna mistoqsijiet illi jridu jitlu fil-ħin illi għanna ġifiri 3 minuti għal kull mistoqsija u risposta. Ġifiri wara minuta eh, ħana talkom jena. Eh, jekk eh, ma xie mistoqsijiet naqtalkom qabel. John Paul Goses għandek l-ewwel mistoqsija. Grazzi, President. Jena eh, probabilment għan itkellem eh, miegħek l-aħħar darba uffiċjalment ma eh, kuntent ħafna li qed nitkellem miegħek bħala l-ċermen tal-ISRB. Mela, dwar ir-rekomandazzjonijiet li inti semmejt li ħajġu pubblikati llum, x'taħseb dwar ir-rapport il illi ħareġ mill-Kunsell Ewropew it-tieni dwar id-deksja. Nista' nsejħilha forsi istituzzjoni finanzjarja nix inkun naf taħt li ma' kondizjonijiet l-affarijiet eh, eh, saru il-riskju sistematiku f'dan ir-rigward kien eżempju ħażin. Mela, il-President, dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek, li huma importanti huma li jkun hemm deċiżjonijiet effettivi. għall-ISRB. Iġifiri, ir-rikapitalizzazzjoni tal-banek, irrid ikun hemm deċiżjoni, irridu jtieħ deċiżjoni ċari f'dan ir-rigward. It-tieni, il-risposti għall kriżi tad-dejn sovran Anka hawnhekk irridu jkunu ċari ir-risposti. Dan ir-rapport tal-Kunsill jipprovdi żewġ risposti ċari għal żewġ kwestjonijiet differenti. U eh, jiena nkun se niġġudika meta joħroġ il-ħin huwa kontra tagħna u huwa importanti li nieħdu doċiżjonijiet eh, ċari. Uh, Eh, minħabba situazzjoni li għana qoddimna sa fil rigward ta' deksja. Ma naħsibx illi għandi wis xinajt ħlif illi huwa importanti ħafna illi il-deċizjonijiet jiġu implementati immedjatament fi tliet pajjiżi eh, li huma involuti. Dawn għandhom jiġu implementati immedjatament. Grazzi ħafna Uda Bumen għal minuta. Sur Trixe. Inti kont ċar ħafna uh, għal kem kont uh, uh, naqra reticenti ma kontx ċar ħafna ma mis sena u nofsilu inti għet li kienu għedin jamlu ftit wis l-istati membri ma taħsibx illi għana namlu li FSF iktar Eh, ma eh, mobli iktar eh, flessibli biex bekk ikun jista' jagħmel ix-xogħol tiegħu tajjeb u biex ikun hemm żviluppi mixjin fi triq it-tajba. Il-kapitalizzazzjoni mill-istati membri permettitilna naraw x'inhuma il-problemi, konna nafuhom fil-fatt, u ma l-problemi tad-dejn. Għalfejn il-ċer tal-ISRB ma jaqbilx ma liċenzi għal banek illi eh, jaqblu magħhom personalitajiet oħra importanti. Grazzi ħafna. <laughs> ma nafx jekk uh, eh, fimtekx minix favur il-licenzi tal-banek. Eh, Eh, naħseb ġifiri għonek għedin jiprofa jispiegaw li eh, licenza tal-banek għal FSF. Mela, kif eh, taf il-Bank Ċentrali Ewropew jagħmel ħafna affarijiet imma il-mistoqsija tiegħek hija indirizzata lejn il- il-kunsil tal li Eh, tal-Bank Ċentral Ewropa għax li SRB huwa flessibbli u miftuħu eh, japplika eh, l-affarijiet bl-ispinta neċessarja. Li huwa importanti għal SRB huwa il din l-ispinta, din il iva għalla li l-FSF tibda kemm jista' jkun malajr imħabba sitwazzjoni. Issa dwar il- il-bord, il-konsil tal-ECB din hija mistoqsija oħra. E, u għalhekk irid nilbes kappell ieħor biex ngħidlek. Mela, issa jiena għandi il-kappell tal-Kunsil Governattiv tal-ECB dan għamel deċiżjonijiet serji ħafna u taf illi il-deċiżjonijiet kienu immirati lejn illi kunem trasmissjoni aħjar tal-politika monetarja tagħna. Ta E, kuraġużi ġifiri deċiżjonijiet anka l-intervent fuq il-suq sekondarju. Aħna inħossu illi il, e, li hemm il-gvernijiet għandhom din l-spinta neċessarja biex jużaw li FSF u ma nħossux illi huwa adattat għalina illi nkunu aħna illi e, nużaw din il-li FSF għandhom il-mezzi kollha biex jagħmlu dan huma. Eh, fisem l-għaldi Silvi. Bonġu, President. Jina kont il-rapporter fuq il eh, dan il isrb u meta ktibt il-rapport ma konċ naħseb illi inti ħatkun mistiden għawek daqsek kmini illi tejdina li jem dawn il-problemi sistemiċi Mela, inti qed li fil-21 settembru inti kellek laqa u qed numru ta' affarijiet li inti semmejtomna unek. X'kif tħossok inti dwar ir-reazzjoni tal-Istati membri? u <coughs> għad diffiċi biex wieħed jinżal kappellu jibdlu minn dak tal-ISRB għal-president tal-ICB. X'messaġġ eh, rrid eh, tibad? Taħseb li huwa biżejjed li wieħed iwissihom lill istati membri jew taħseb li inti titmur lil minn hemm imħabba tibdiliet kbar li qed isiru. Aħna użajna il-mezzi kollha possibbli biex aħna naddu l-messaġġ tagħna tlabna l-istituzzjonijiet kollha u l-istati, il-gvernijiet ta' stati membri biex jieħdu il-miżuri neċessarji kollha f'sitwazzjoni illi hija serjament kif dejjem qed Inħossu illi hemm dan ir-riskju sistemiku hawnhekk u għalhekk aħna attivajna kull kanal ta' komunikazzjoni mal-gvernijiet biex anzi u għastaqsajnijom biex jaġixxu b'mod veloċi, b'mod responsabli u bisħieħ biex jitrattaw dawn l-sfidi li qegħdin nħabtu wiċċna magħhom għax dawn huma sfidi dinjin, dinija kriżi dinija. Aħna qegħdin fl ċentru tagħha. U uh, minn minkejja dan jiena xorta ħanoħroġ eh, eh bil-ġuġizzu tiegħi wara laqat illi imis għandna żewġ problemi maġġuri Waħda hija li nitrattaw il-kriżi tal-dejn sovran illi aħna ilna narawa għaddejja issa mhux ħażin. U rridu nkunu eh, fuq dem ta' din eh, sissa ma konniex. U minnaħa l-oħra għandna kriżi ta' Eh, tal-istituzzjoniet finanzjari u tal-banek li wkoll għandhom bżonn risposta. Jiġifieri żewġ problemi għandhom bżonn risposta adattata biex eh, l-affarijiet iġu implementati kemm issa jkun malajr. U naħseb illi leġiżlazzjoni illi intom iddeċidejtu fuqha hija waħda utli fi ċirkostanzi illi eh, għanna bħalissa u nixtieq ngħid li aħna attivajna kull mezzi ta' komunikazzjoni li għandna disponibbli fil-leġiżlazzjoni tagħna. Għalli sijar, dak. Grazzi, Signor President. Signor President, għal sorpriza ta' ħafna Belġjani, il-Dexia, il-Bank Dexia ġi nazjonalizzat eh, minn pajjiż li tiġandu ħafna dejn kbir. Wara żewġ testi tal-istress aħna għedin inku, eh, għanna din l-illużjoni, għedin nejdu illi issa d-deksja hija b'sajta bżed biex wieħed jaqsama. Eh, int kif tossa eh, xinu l impat tal dan l-stress bankarju fuq il-pajis nifsu, iġifiri għedin raw pajis illi nizzel il-rata tal-banku u banki nifsu li jista' nizzel il-pajis. il il pajis kif tħossok inti wara dak li qegħdin jgħidu fuqek bħala president, ex-president tal-ICB u mbagħad tal CRB issa li wasart biex tirtira. Grazzi ħafna. Jiena wissejt lill-awtoritajiet u l-gvernijiet minn żmien ilu qatt ma konna bidejna fuq zaqna. Laqas meta kont uh, bil-kappell ta' li ecb u laqas ta' li SRB. U ftit zminilu jiena qed anka u il-parlament illi il-patta stabilta u tkabir huwa essenzjali u il-prudenza uh, fiskalija importanti immens u kienem u koll twissijiet oħra illi aħna għamilna u jiena dejjem kont qed nitkellem fisem il konsil Governattiv u um, fisem il-Bord. Uh, ma konniex bidejna fuq zana. Ikkritikawni ħafna gvernijiet, għallu li kont qed eh, inkun drammatiku iżejjed li situazzjoni sitwazzjoni ma kienieċ daqshekk gravi u kien hemm u anka membri parlamentari ta' nazzjonalitajiet differenti li jistgħu jagħtu xhieda ta' dan u żgur, żgur il qatma ma konna bidejna fuq zaqna. Eh, Eh, għanna kustjonijiet li huma importanti u meta jqumu il-problemi, jfeġġu il-problemi l nulaw irridu nittrattawhom, irridu nittrattawhom b'mod veloġi, b'mod effettiv. U dan qed isir palissa eh, anka fir-rigward tal-istituzzjoni li jinti semmejt, jiena nitlob il-atturi kollha l-imsieħba kollha l-awtoritajiet kollha biex jagħmlu dan b'mod effettiv, b'mod rapidu għax il-żmien huwa indispensabbli, huwa importanti immens meta jkollok diffikultajiet kbar bħal dawn. Uh, anka f'din il-ġestjoni tal-kriżi. Grazzi ħafna. Naħseb li huwa adattat li ngħidu hawnhekk illi dan il-Parlament u dan il-Komitat mod partikolari kien b'saħħtu eh, fl-appoċ tijaw għal l-ICB eh, fl-indipendenza tijaw u biex jassisti illi eh, jirreżisti għal pressjoni mish tajba ħata tal-istati membri. Nispera li dan huwa rwol illi aħna inkomplu nżommu għax l-indipendenza ta' Li icb e u l-azzjonijiet li huwaha huma importanti immens. Issa għal ħodor Sven. Sur Trixe, grazzi ħafna naħseb illum tal-limna għalfejn aħna ħloqna din l-istituzzjoni u jiena nilqa ħafna mill-rakkomandazzjonijiet dettaljati li inti semmejt fil-diskors tiegħek dwar il-usits ħamsa għandna naħdmu biex aħna nwettqu dak li inti kont qed tgħid jiena għandi mistoqsija aktar ġenerali l-ekonomija tiġa eh, hija ilivata iżejiet meta mqabla mal l-ekonomija reali u l-inflazzjoni eh, eh, Eh, eh, minix qed insuwa eh, bħala l-istrument li il illimita din dan il-livar. X'taħseb li għanna nagħmlu f'dan ir-rigward minħabba l-ekonomija reali u kif tevalwa il-potenzjal tal-koordinament kontra dawn l-attakki fuq il-sovranità Ewropea u din is-sistema tal-leverage. Grazzi ħafna. Naprezza dak li inti qed eh, dwar eh, il-punti tekniċi u l-messaġġi tekniċi illi aħna ħassejna illi għanna eh, naddu illi rridu nkunu noqdu attenti anka dwar il-lodda teknoloġika illi għanna u d aħna lest li uh, nifacċaw dawn l-sfidi li għedin u mill-innovazzjoni u mill-teknoloġija dwar il-mistoqsija tijak dwar id leverage. Ma nista nuqot nejt nitkellem dwar id-deċizjonijiet li jridu jittieħdu mill-gvernijiet ta' kif ridu jorganizzaw it-tassazzjoni, it-taxxi u il-kunċett tijak tal-taxxi koordinati fuq il-ġit. Dini għaxa ħaġa illi titiġi diskussa fid demokraziji differenti mill-gvernijiet differenti dwar il-de-leveraging, um, wara eh, eh, l-ħafna leveraging, et nużaw dawn, eh, et tħanna f'dan il-periodu ta' korrezzjoni. Għalek irridu nkunu prudenti ħafna, kawti ħafna, għax jekk ikun hemm nuqqas ta' prudenza ħa noħolqu ħafna aktar diffikultajiet, eh, però ikolli ngħid illi waħda mill-problemi partikolari li għandna fl-Ewropa hija illi l-ekonomiji tagħna huma iffinanzjati mill-banek 5 u 70% fil-waqt fl-Istati Uniti huma 25% aħna fuq dan in-naħa tal-Atlantiku 25% biss li huwa finanzjar mill-misswi. Għalhekk huwa importanti illi e, nkunu prudenti u biex nevitaw illi dan id-di leverage e, ma jinfluenzax il-kreditu il-kreditu fl-ekonomija U għalek edin nejdu illi għanna bżon namlu aktar kapitalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet, għaxin kella ħankunu għadin naqsu il-balance sheets taħħom. Il-balance sheet taħħom titkun adattata biex tqis l-ekonomija reali u kif edna riċentement dawn għandhom bżonn jużaw mill-profitti tagħhom biex isaħħu il-balance sheet tagħhom anka biex ikunu moderati fil-ħlasijiet li huma jagħtu lilhom infushom u fil-pakketti li e, e, jagħtu l-impjegati tagħhom u anka biex ikollhom din il-rikapitalizzazzjoni adattata fejn i meħtieġa fuq il-livell ta' l-Ewropa kollha kemmi. Kemm anka għal settur pubbliku dak privat. Dan kollu huwa importanti ħafna kirridu li nħarsu l-ekonomija reali li għalana ħarja ta' settur eh, finanzjarju. Ħame sekondi. Jina palissa konfus, jek irridu naqsu d-dejn, irridu min-naħa l-oħra nitkelmu dwar it-naqis tal-ġit. Dawn huma l-ist wiċ differenzi tal-istess monita. Li sibi ma naħsibx li għandu rwol li jitkellem dwar it-taxxa, imma hawnhekk qed titkellem bħala l-kap tal srb inti għandek il-mandat sħiħ li titkellem dwar din il-politika tat-taxxa u m'intix restritt mir-regolamenti f'dan il-rispett. Għalhekk kiena nixtieq tikkummenta fuq il-mistoqsija u l-enija tiegħi. Dawn huma deċiżjonijiet ta' demokrazija tagħna, ġifieri naqsu l-wol tal of Vran, jew għanżidu t-taxxi jew naqsu l spejjes u dan jiddependi ħafna mill-pajjiż. Għandek pajjiżi li għandhom infiq pubbliku proporzjonali mal-GDP 35% u pajjiżi oħrajn li qed jonfqu proporzjonali mal-GDP iktar minn 55%. U differenza 20% għadda sanċi ta' datta d-deċizjoni tijak u tiħun konsiderazzjoni s-situazzjoni ġenerali tal pajizi differenti naħseb li din hija ħaġa importanti. I'm so I know it's <coughs> I know it's very interesting to have an open. Naf li interessanti konna dibattitu miftuħ, però is-sor xjontis. Mr. Shuntis. Sir Shuntis. One Minute. Al minuta. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Grazie. Sur Trisce, ma naħsibx li għanna wisħin hawnhekk dana kollu d-dimi għandi tabella bl-spreads ICS għal bonds grigi għal ottobru 2009 skont din it-tejbli għandi d-dimi tal-ICDS l-spreads kienu jammontaw għal mittunita issa sena wara trojka, wara daħlet fis seħi trojka, u anke minħabba l-problemi, riċessjoni, dejn, eċetera, il-qat, l-spread m'għandix ta' mija, imma ta' 3500. M'għandha stand. Da, din hija infezzjoni li tista' tinfirex. Dan ifisser politika tiegħek fallit. as you know, we have uh, um, two major problems. One is a number of... L-ewel net, hemm numru ta' pajjiżi illi għadixxew ħażin fil-passat. Untom tafu ktar minni l-Greċja hija il-pajjiż, jekk tippermettu li ngħid l-eżempju ta' pajjiż illi ma ġixxix kif suppost fil-passat minn meta daħal fl-Unjoni Ewropea, fil-Euro fl-euro hija f'żona ta' stabilità ta' prezzijiet illi mbniet biex ikun hemm stabilità fil-prezzijiet fil-benchmarks eh, ġiet stabilita viċin rata ta' 2% u nsejna dan kollu u dan is-sandu jitbiddel. U dan din dan it-tibdil għandu jseħħ u blajnuna tal-kondizjonalità tal-IMF u tal-Europa qed isir dat tibdil. Issa barra dan irridu nkonġu tal-fatt illi għandna kriżi globali tal-riski sovran u dan ġi osservat barra miż-żona euro, barra mill-Ewropa, anke aktar lejn l-Istati Uniti u l-Ġappun. Mbagħad ovvjament kollettivament Pala kulleċ qed nitkellem hawnhekk dwar il-membri ta' zona euro u tal-Unjoni Ewropea 17 u 27 rridu nieħdu deċiżjonijiet sabiex nindirizzaw kriżi sistemika li għandha natura globali u li aħna l-epiċentru tagħha. Aħna rridu risposta b'saħħitha minħata l-Ewropa. U minna nitolbu dan żmien twil aħna dejjem konna konsistenti fil-messaġġ illi nibatu f'dan il-qasam, grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, now, on behalf of the EPP, Werner Langen. is Langen fisem il pepe għal-minuta. Grazzi ħafna. Għandi mistoqsija li tmur lura għall-ewwel parti tal-mistoqsija ta' sur Giggles meta tivvalu ta' ir-riskju għandek Basel 2 u l-kapital kollha tal-bank huwa bbażat fuq bonds tal-istati sabiex ikollok riskju ta' zero. Din hija ħaġa sostenibbli fil-fema tiegħek? It-tieni punt. Banek illi daħlu f'diffikultajiet fil-kunti tagħhom ta' bilanċ il-totali huma ola mill-GDP tal-Istati Membri Madana kollu l-Unjoni Ewropea kienet pożizzjoni li toħroġ bailout 24 sija minar ebda tip ta' ristrutturar. Għanna komissarju għal kompetizzjoni mill-Olanda, wara dan kollu, u kif nistaw nizguraw li nisseparaw l-ekonomija reali minn dak li qed l-banek. Thank you very much indeed. Grazie ħafna. L-għor mistoqsija tijak. Tifoka fuq waħda mill-kussjonijiet l-aktar globali l-lum. Sa reċentement kulħadd assuma li għandek riski marbuta mas settur privat u ma għandek qasam ħieles mir-riskju. Iġifiri illa sofran u l-natura għalfej bazit 2 u 3 għandek din l-idea, ovvjament għandek it-teżori li ħadd ma jista' jisfidhom u l-episodju tal-kriżi ekonomika li nsabu biha llum u mor lura mistoqsija fuq jekk għax kan jew le aħna le qatt ma minna dan. Avviżavi t-teżori la fuq livell Ewropew laqas fuq livell dinji u fi żmien meta sebna lilna nfusna li fuq livell globali konna wis ċerti li qatt il-teżori ma se jiġu eh, f'dubju, aħna dejjem għandna il teżori dejjem kienu barra l-possibilità li jiet il fur kreditu tagħhom. U kif issa l-ekonomija avanzata għandna sfida għal kull eh, fimmar sovran. U dan juri salima punt ix il-dinja tista' tinbidel rapidament, għaliex għandkom raġun. L-idea ta' bażit neoklieta mhix aċċettata llum bħala ħaġa sempliċi mill-partiċipanti fis-suq. Il-kwistjoni prinċipali għalina hi li nerġaw niksbu lura il-kredibilità tal-dejn sovran, ma nix il-kredibilità ma nkunniex nistgħu nimxu l-qoddim jekk ikollna kriżi ġdida xi tip ta' xenarju palma rajna fl-2008. Għal darba oħra għal daqstant din il-xaġa li qed nosservaw fil-preżent u dim għajnejna. Kont mistoqsija tiegħek fuq il-paraguni bejn id-daqs tal-balance sheets tas-settur finanzjarju u daqs tal-GDP naħseb illi hawnhekk għandna kwistjoni importanti ħafna Irridu naraw xinu l-bilanċ bejn il-kwittanza u d-dejn. Floqsma kollha u għal kull aġenziji ekonomiċi kemm kien kemmu fuq djar, familji, stati sovrani, settur privat, u din ħaġa li aħna nikkonsidraw fuq livell globali bħala ħaġa li sejja aktar rekwiżiti kapitali inqas kwittanza u inqas dejn fil-balance sheet tal-istituzzjonijiet finanzjarji li semmejt inti. Thank you, uh, Arlene. Mr. Trisha, I, I also want to focus on... Sir Trisha, nirtu kon nifoka fuq rekwiziti tal-kapital. Sjadi tri, kellimna fuq bonuses biex nizguraw l-normazzjoni li ma timinax il-kreditu u l-bazi tal-kapitali, pero ma tantx waqqafna l-politika tal-bonuses regolatori u inti tridu intervjenu li tassiguraw li dan ikun il-każ. E ISRB tista' tkun la bżonn tħares lejn il-politika tal-remunerazzjoni tista' tinsisti fuq idħol u tikkomunika dan l supervizuri nazzjonali li l-għaw koll opinjoni tiegħek fuq CRD erba m'għandniex ikonna ceiling imma għandna jkollna mm, rata minima għall amministrazzjoni massima Inti komunikajt il-Kommissjoni tħabsib tiegħek fuq l-armonizzazzjoni massima u l-fatt li dis tnaqqar mill-flessibilità tal-Istati membri fuq kapital tal-rekwiziti għal dak nċaqsa risku sistematiku. Grazzi. Iva, grazzi, Sinjura. Fuq renumerazzjoni, aħna ċari bizzejiet, u kif taf, din hija kwistjoni eżaminata level ta' ESB fuq level globali u aħna qegħdin napoġġaw dan fuq level Ewropew. Dan ħan repetuh regolarment u dan huwa parti minn dak li hemm bżonn isir kemm fuq aġir ġusta tas settur u anka sabiex nsaħħu l-balance sheets tas settur finanzarju u l istituzzjoni finanzjarji U kommenti għak kommentijak fil-fat batna itra illi qed tikkonferma din pożizzjoni li inti għatli li qed tapprova lill president tal-Parlament Ewropew. U anka batna kopja li ċer tal-Kumitat tagħkom u din li tmur lura 22 ta' Settembru. il komissjoni kol Jose Manuel Barroso kol irċiva kopja tal-itra Femkejl mal-Komissarju Barnier, Komissarju Ren. Grazzi. Thank you very much uh, for Aldi Wolf Clint. Rejt fin sal l-Alde. Sortu xe? Serja siħata hedge funds kienu involuti riċentement f'attivitajiet varji intom qegħdin teżaminaw is-sistema ta' shadow banking għal tippruvaw li dan ma jkawżax riski għal ġejjini. Tieni mistoqsija l-IMF minn mindu kien hemm it-tibdil fit-tmexxija mela ċara illi banek Ewropew m'għandhomx biżżejjed kapital u awtorit Ewropej qablu ma dan, però ma sar xejn s'issa. Fuq is-sistema ta' shadow banking għal darboħra din hija kwistjoni li hija importanti ħafna għaliex ikkonċentrajna l-ewwel sforzi għas settur bankarju u dak li nsibu fuq bażi li ta' fuq dan propju u ma mxejniex il-qoddim għal raġunijiet illi nifmu fuq sistema ta' shadow banking u oqs moħrajn aħna nikkonsidraw li huma importanti ħafna illi <coughs> nifokaw fuq kontrollu trasparenza s-sistema ta' shadow banking u din hija ħaġa illi qed issir għal darba fuq livell ta' viżjoni globali il-Bord ta' Stabilità Finanzjarja, partikolarment u l-ġifrin. Aħna t nagħmlu fl-SRB fuq il-Shadow Banking fuq livell tekniku. Ix-xogħol għadu għaddej, però xogħol li għaddej importanti ħafna sistema sistematika wkoll jiena ċert li s-sistema bankarja fl-Ewropa għandha bżonn kapital minn ġlid, dan huwa parti mill-messaġġ tagħna u hija waħda miż-żewġ sma fejn irrikonoxxu li l-affarijiet għandhom jimxu ma kemm jista' jkun nistenna li d-deċiżjoni tittieħed ma' kemm jista' jkun. Għal darba oħra, il-messaġġ tagħna huwa ċar ħafna għaliex ma poġġajt il-Kristin Lagarde mill-bidu li SRB ma kellux laqgħa tal-bord ma tal-tqajna għadna dak li naħsbu u dak li naħsbu huwa ċar ħafna f'dan ir rikward e Permettu li ngħid ukoll illi dak li qal li sibi kull xahar kien li tridu twarbu il tħuċ tridu tkunu moderati fir renumerazzjoni tridu u dim il- settur privat. U hemm bżonn kapitalizzazzjoni tal-banka tal-banek li m'għandhomx aċċess għas-settur privat. Aħna qatt ma tfajna dubju fuq il-rekapitalizzazzjoni tal-banek, imma l-metodoloġija tal-IMF għal rigward il-figuri. ħaġa differenti għal dan ma fuq il-rekapitalizzazzjoni ma kien hemm l-ebda ambigwità. Grazzi. Thank you very much. Uh, grazzi ħafna. Mistoqsija li jmiss mill-Pepe dannu ta' Jazlovjevska. Grazzi ħafna, Signora President. President, inti għat li l-żmien huwa importanti f'momenti diffiċli, istituzzjonijiet li huma parti mill-sistema ta' supervizjoni finanzjarja Ewropea bdew jaħdmu flimkien xi xarejn ilu biss. Nafu situazzjoni kemm kienet diffiċli fis-settur bankarju waqt is-sajf, imma l-affarijiet ma kienux wis attivi. taħseb dwar l-effiċenza tagħhom forsi hemm bżonn tikraw tiklawni risorsi xejn sabiex l-affarijiet jibdew jimxu fl-aħħar. Thank you very much. Grazie ħafna. Permettu li ngħid biss li intom inti xloqt għandek raġun awtorità ġdida illi hija l-Awtorità Ewropea Supervizjoni Bankarja u nista' nara li din l-awtorità qed tipprova terfa' responsabiltajiet kbar li għandha taħt iċ-ċirkostanzi preżenti. Nista' nara dan li xed naħdmu miqrib ħafna U nistanara li Andrea, Andrea li hija il-kap tal-autorità u viċi-prezidenta li s-sarbi qed taħdem bisħiħ u qed tagħtem preċiżament fid-direzzjoni li suġġerejt int. Ovvjament, l-affarijiet għadhom komplessi fl-Ewropa għaliex għandna 27 awtorità, 27 pajjiż 27 poplu ħala 16 u 27 sistema li jistawaq fl-affarijiet ma jissimplifikax xogħolna dan imma l-Ewropa hija l-Ewropa. U rridu netu l-qafas istituzzjonali Ewropew għal dak li hu anke jekk numru minna jaħsbu li l-affarijiet għandhom jinbidlu. Madonna kollu wieħed m'għandux ikun negattiv qudiem dak li qed isir mill-li kif ukoll mill-grupp ta' supervizuri taħt situazzjoni preżenti. Ovvjament kollox jiddependi wkoll mill uh, loqsma differenti meta nippruvaw implementaw backstops ovvjament is-situazzjoni hija komplessa imma l-awtoritet kollha qed jagħmlu dak kollu li jistgħu inkluż l-IPA. Thank you very much. Uh, uh, Grazie ħafna, Sir President Trisha, meta l-SRB e kienet qed tiġi mibnija stabilita, għandhom għedtu li jrid ikun hemm għajnuna lill istituzzjonijiet li qegħdin fl-iktar riskju sa rigward tal-esperjenza riċerti riċenti. Ehm, kif ġiet aġġornata din, x'inhu l-profil ta' din l-istituzzjoni hija dik transkonfinali u dik nazzjonali? U t-tieni domanda dwar l-FSF, Fond Monetarju Ewropew jista' jkun iktar flessibbli fir-rigward tal-ESRB biex tratta din is-sitwazzjoni preżenti? Grazzi. Grazzi ħafna domanda tiegħek. Fir-rigward tal-ewwel domanda. Palma tafu? Għanna natu importanza kbira fl-SRB li riskju sistemiku u parti mir riskju sistemiku huma l-istituzzjonijiet sistemiċi nfushom u dawn l-istituzzjonijiet qed jiġu eżaminati mill-EBA u qed japplikaw daw l-Ewropa kunċett globali għaliex bħalma tafu dan huwa eżaminat mill-Kumitat ta' Basel fuq il-level tal-Bord ta' Stabilità Finanzjarja, ġifiri f'dan il-qasam kif fuq na għandna kunċett globali, u mbagħad rridu napplikaw bħal Basel tlieta u rridu napplikaw f'kull kontinent partikolari, f'kull ekonomija sistemika. Għal-stant dan huwa xogħol li għadna t-naħdmu fuqu. Uh eh, qed nagħmlu ħafna minn dan ix-xogħol fir-rigward tal-istituzzjonijiet mhux bankarji u permezz tal anka fir rigward ta' daqs ta' dawn l-istituzzjonijiet xort għadna qegħdin naħdmu bħalissa. Fir rigward ta' l FSF aħna dejjem għedna li li e FSF tkun flessibli kemm jista' jkun u titratta id-diffikultà tal-żmien li ninsabu fih. Irridu naċċettaw il-fatt li li FSF għaddi tgħaddi minn 17 il-demokratija, 17 il-parlament. U dan tistgħu taraw għaliex dinja sitwazzjoni li u dimna ċara. Ma diċ però mid-demokratijiet kollha, jien kieku preferi xi ħaġa li tkun ħafna iktar flessibbli, ħafna iktar Eh, taħdem mod aħjar u li ma tiddependix fuq daqshekk proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Iżda dan huwa lan tagħna ovvjament irridu nirrispettaw bisħieħ id-demokrazija tagħna u l-mod ta' kif jaħdmu grazzi. Grazzi ħafna. Aw opportunità ta' persuna waħda biex titkellem forsi xi ħadd eh, Malajr, Jean Paul, Iva, President, dan huwa komment mhux domanda. Inti qed tiktar kmieni li żmien huwa kontina rridu naħdu deċiżjonijiet malajr, miżuri malajr, u Iva huwa minnu. Saħna nitkellmu dwar awtoritajiet supervizorji. Jiena kolli ngħid li jiena diżappuntat dwar il-qafas ta' eżma għaliex bħalma tafu il-tlet aġenziji tar rating ewlenin eh, mjomx eh, superviza prodotti. Mem eh, stadnar fir rigward tal-kulleġġ ta' regolamentazzjoni eh, dawk li jħdu sibi regolamentazzjoni u regolamentazzjoni fuq eh, l-Aġenzija tar-rating huwa l-unika regolamentazzjoni wara l-kriżi li kellha tiġi applikata za ma ġietx applikata. Jiena qed ftit ilu li aħna irrispondejna. Għar li għamina konsultazzjonijiet jiena jkolli ngħid li l-eżma ma leħqitx ma' responsabilitajiet tagħha. U tqali li huwa importanti ħafna li nuru x'numa d-diffikultajiet marbuta ma' innovazzjonijiet li jistgħu jkunu perikolużi fir-rigward ta' strumenti per pereżempju il-high frequency trading Jiena nafxet dwar esma u irrikolli ngħid li iva huwa importanti li jkollna applikazzjoni xirqa ta' dak li qed jiġi deċiż fuq ir-rating agencies. Grazzi ħafna, hawnhekk issa ħalaqna dan ismieħ. Tajtna messaġġi importanti ħafna, tajbin ħafna dwar il-gravità tas-sitwazzjoni li aħna qegħdin niffaċċjaw u kol gwida importanti ħafna fil ta' kull tip ta' mekkanizmu ta' reskju dwar il-fond eh, ta' stabilità il-mekkanizmu ta' stabilità Ewropew, per eżempju, li jrid ikun iktar flessibbli. U jkolli ngħid li jiena naqbel ma' dan iva. Kien hemm kritika lejn dawn il-mekkaniżmi li sa' mill-bidu net minn meta ehm, ġew stabiliti. Grazzi, aħna edna saħħa l-aħħar darba għat l-aħħar dialogu monetarju, però din id-darba jidher li iva ser natuk l-aħħar tislima. Forsi għat fadallek ftit ġimgħat iva li fihom nistgħu nintol jawk, Imma forsi ma jkunx il-każ, nixtiequlek kull suċċess u bħalma edna qabel ma rridux li tisparixxi eh, mix-xena mm, <coughs> u wara li tkun straħt ftit ikun tajjeb kieku tagħti il-kontributi tiegħek. Aħna grati ħafna tal-kontributi tiegħek dawn is-snin. Okay, thank you very much. If, if you could return to your seats, we'll now... Grazie, kħeġobkom hudu postkom. Issa, sellimna lil Jean-Claude. Allora tistaw terġaw tieħdu postkom fis-sala. Issa ser min isu emenda dwar eh, direttiva nibus 2 Aħna ma smajniex il-Kummissjoni l-aħħar darba eh, minħabba li kienem ma kienx hemm ħin biżejjed għal stant fl-aħħar se nisimgħu wkoll il-Kummissjoni. Ġifieri Kummissjoni jekk jogħġbok eh, għamilli sinjal jekk tara li mhux se jkollok ċans titkellem. Ovvjament l-ewwel sena fil-kelma lir rapporter Is-sur Burkhardt Balz. Ek joġobkom zommu iskiet, ir-rapporter ma jistax joqgħod jgħajjat. Tistgħu tabbużaw mill-President ma mhux mir-rapporter. Grazzi ħafna, Signora President, jena u koll. Nispera li rappresentant tal-Kommissjoni ser jkollhom ċans li jitkellmu. Issa dwar ir-rapport tiegħi. Kenna 180 emenda. Il-priorità, il-punti ewlenin ġew mħabrin Aħna nafu x'inhu l-premium ta' likwidità u l-ekwivalenza temporanja għal dawk li mhux stati membri u wkoll il-kunċett ta' tranzizjoni għall applikazzjoni ta' tieni programm. Irridu nirrikonoxxu l-fatt li hemm rabta sħiħa bejn id-direttiva u r regolamentazzjoni ir-regolamentazzjonijiet għal daqstant aħna rridu li dawn ir-regolamentazzjonijiet ta' implementazzjoni jaslu minnaħa tal-Kummissjoni. Aħna ġa skadilna żmien u għal dan ifisser li regolamentazzjonijiet ta' implementazzjoni ma kienx biżejjed irrid ikonna bżejjed ħin biex naqrawhom 400 paġna qabel ma nivvutaw. Issa jekk il-kollega jaqbel miegħi jaqblu mija jew jek le jiena xorta waħda li nkun naf x'għandhom xi jgħidu. tejn fil-qosor dwar relazzjoni bejn id-direttiva qafas u d-dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni. Aħna rridu konna kemm jista' jkun mill-dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni dawn iridu jitlu fid-direttiva nefisa huwa ferm importanti u għal daqstant irridu niddeterminaw jekk irridu xi nsaħħu l-kodeċiżjoni, l kodeċizjoni ta' kodeċiżjoni u niprivaw nassiguraw li hemm eh, ċertezza eh, legali fissu intern issa fil-klassifikazzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni, l-atti delegati, l-standards tekniċi għall-implementazzjoni u l-assessjar. Qed narhom li mhux miftuħa l-kritika, iżda jiena lest li nisma dak li għandkom xi tajdu. Nisper ma niġix miżinterpretat, iżda l-approċċ tiegħi huwa l-istess bħal dak li għamilna b'omnibus wieħed meta kien hemm eh, is-sur Sanchez Tresedo bħala rapporter. Aħna għandna bżonn ta' autorita' supervizorja eh, Ewropea OPA miex lista li twassal għal dawn l-istennijiet ta' sekk importanti jiena għamilt eh, klawzola, għamilt taqsira tal klawzola u naħseb li din tista' tkun tajnuna biex naraw Issa fir rigward tal-premium tal-likwidità, naħseb li dan din ser tkun ta' sfida, naħseb li eh, hemm emenda li tibdel dan il-premium bi premium differenti li qed jiġi rifless għal inqas fil-kunsill, fit-test tal-kunsill, uħud għal huma favur ta' dan, oħrajn jippreferu li premium ta' likwidità, oħrajn għandhom kunċett totalment ġdid Jiena lest li nitkellem dwar lista ta' kriterji, jiena ehm, lest li nisma' suġġerimenti <coughs> fuq miżuri tranzizjonali. Jiena naħseb li għanna ftejm wiesa fuq sistema ta' phasing in kif hemm suġġerit fir-rapport tiegħi u fuq il-miżuri naħseb li għanna konferma u kol mod ġenerali fuq moħra jina ċert li aħna l-est li ser naslu għal soluzzjonijiet u biex nala nishtiq najċi nitkellem ftit dwar il-proċedura, nishtiq nirringrazzja li kollegi kollha tiegħi għal eh, lajnuna tagħhom eh, l-input permezz tal-emendi u jiena ser nibat l emendi ta' kompromess u lest li niltaqa' maħkom direttament u mod partikolari il-Shadow Rapporters. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu l-kelma li Shadow Rapporters Ġifri l-ewwel sena kelma lis sur Skinner. Grazzi, President. Grazzi lis sur Balt u rapporter tajjeb ħafna u tajjeb taħdem miegħu u għal-laqsant u tajjeb li najdu din il-ħaġa. Dejjem kun tajjeb ma din id-darba kien tajjeb ħafna u interessat f'kwistjonijiet, ċertu kwistjonijiet, jifem l-urġenza eh, ta' dan il-każ u Ir-relazzjoni bejn l-implementazzjoni tal-miżuri u omnibus tnejn hija waħda integrali iżda mkoll ukoll il-miżuri ta' implementazzjoni problemi prattiċi l-omnibus tnejn trid qis u rid naraw eżattament jekk nistgħux nibnu pont bejn dawn it-tnejn. Huwa importanti li naraw dan fl-isfond ta' solvenza tnejn li votajna fuqha. Kien hemm ħafna argumenti dwar din il-kwistjoni u provajna naraw eżattament kif se ndirittaw ċertu punti ewlenin. Aħna wkoll se nkunu qed nitolbu lill kummissjoni u nisperaw li konsultazzjonijiet li ġejjin eh, u li diskussjonijiet, permezz diskussjonijiet inkunu nistgħu nimxu iktar il-qoddim biex bekk inkunu nistgħu nintroduċu din il-liġi fl-Unjoni Ewropea fi 27 stat. Iżda, Kif tafu, stennejna ħafna Burkhardt kellu raġun kien hemm nuqqas ta' paċenzja minn naħa tagħna u aħna issa nistennew li jekk nistgħu ninsew dan kollu u l-Kummissjoni toħroġ miżuri ta' implementazzjoni b'mod partikolari sal-aħħar ta' dan ix-xahar jew qabel inkunu nistgħu ehm, nwarbu l-proposta omnibus 2 u nagħmlu diskussjonijiet u ta' ta' li penna qudiemna. Ħaġa li ngħid Jiena ah, fassalt ċertu emendi li jekk kollox jgħaddi għal jista jgħaddi għal eh, għaxxol u li huwa meħtieġ biex namlu l-implementazzjoni ta' Omnibus 2. Jiena nispera li qed tifmu dak li qed ngħid. Jiena għamilt eh, Sunrise Clause li tatina l-possibilità li eh, naqblu x tal-Kummissjoni mpoġġuh fil-miżuri ta' implementazzjoni u fl-istess ħin indirizzaw l-obbligi ta' trattat li ma tant meħtieġa biex indaħlu il test korrett nibus 2 u nirriflettu il tibdiliet taħt il trattat ta' Lisbona. Jien mhux se nitkellem speċifikament dwar il emendi tiegħi. Dirit sempliċement ngħidilkom li dan kollu jagħtina kredibilità fil barra il-Parlament u il Konsil il l-Kummissjoni jaraw li l-Parlament irid jieħu l-wol tiegħu bis-serjetà ħafna u nagħmlu xogħolna nuru li nagħmlu xogħolna malajr kemm jista' jkun. U jkun tajjeb kieku norbtu fuq dan ix-xogħol, grazzi. Grazzi. Silvi fizem l-għalde. Grazzi. Ma nafx jekk hemm xwiss iktar xtajt wara il-kummenti ta' Peter kien ta' onur li dint miegħek. Grazzi għax-xogħol kollu li għamilt. Jiena waħda minn dawk li għamlu proposti dwar il-premiums tal-likwidità għaliex irridu nittrattaw il-kriżi. Jiena miexet qed nimmaġina li għandi soluzzjoni, jrid jien lesta li ndiskutu mal-kollegi. Iżda qed nippruvaw nbassru Eh, il-situazzjonijiet futuri għalkemm dawn għaffari affarijiet diffiċli ħafna. Kwistjoni oħra li jiena qed tinkwetani hija li nibdlu t-tip ta' portfolio kif se u kumpanija tal-assikurazzjoni li jirtiraw il-flus kollha tagħhom minn ċertu swieq kollha f'daqqa li x'aħna sana bżonn ta' investituri fuq medda twila ta' żmien biex ma nitilfux kwistjonijiet tekniċi naħseb li hemm ċertu affarijiet ġenerali nistgħu naqblu dwarhom mbagħad inkunu nistgħu naraw eżattament kif dawn jistgħu jiġu ittrattati b'mod tekniku. Din hija xaġa teknika ħafna. Iżda nistgħu nużaw il-kelma li semma Antonil. Omnibus wieħed iridu nassiguraw li kull ma nagħmlu jkun koerenti mal-atti delegati u anke fir rigward tal-pakketta sitt miżuri. Jiena nafda ħafna fir-rapporter tagħna, grazzi. Issa naddu għal Ashley. Grazzi, President. Nixtieq nirringrazzja lill-work uh, hard għal dan il xol tekniku ħafna. Nixtieq nitkellem dwar tliet oqsma. Aħna naqblu li solvenza tnejn għandha tiġi implementata malajr kemm jista' jkun u li ma jkunx hemm dewmien għaliex jista' jkunu ta' detriment għas-settur. Ħafna xogħol ġa sar fil-miżuri uh, ta' implementazzjoni u uh, da kwalunkwa ħaġa ħra tista' twassal għal dewmien jiena nappoġġa amenda 299 li tevita din is-sitwazzjoni. Irid ikun hemm ċertezza fuq medda twila ta' żmien eh, eh, fuq l ekvivalenza ta' pajjiżi terzi. L-industrija trid tiffoka fuq medda twila ta' żmien rridu nagħtu l industrija ċertu ċertezza li tmur lil minn ħames snin. U għal stant jiena għamilt emendi li għatu poteri l-Kummissjoni biex testendi l-perjodu għal ħames snin oħra wara reviżjoni ta' progress li jkun sar lejn l ekvivalenza Jien ukoll applikat għal dan għall artiklu 172 u 277 biex kumpaniji e-companies eh, ikunu jistaw jibbenifikaw mhux bis pajjiżi terzi kumpaniji f'pajjiżi terzi jibbenefikaw. Jiena grad bil-kunsens li kien hemm fir-rigward ta' disconstraint u wkoll fir-rigward ta' formula fissa li stati membri għażlu approċċi differenti fir-rigward ta' kif għandha tkun id-discount rate bħal pereżempju premium ta' likwidità, uh, matching premium jew inkella uh, premiums counter ċikliċi. Ċertament din hija xi ħaġa interessanti u affaxxinanti għal dawk li mhux segwu dan id-dossier irridu nużaw eh, dawn l-odda sakemm il-metodoloġiji il noħorġu bihom jagħtu soluzzjonijiet prattiċi. Ġifieri President, grazzi ħafna tal-li tajt l-opportunità li nitkellmu grazzi lil Berkout u li Shadows l-oħrajn l-kooperazzjoni. Thank you very much. We are proceeding. a Grazie ħafna mixin tajab żven. L-ewwel net minn naħa tiegħi nixtieq nirringrazzjak tal-kooperazzjoni tiegħek kienet tajba ħafna u nispera li nkomplu eh, eh, l-affarijiet. Forsi mhux se jkun faċli li naħdmu fuq ċertu kwestjonijiet u ħajkonna għalhekk nilħu anka kompromessi. Il-punt u illi naraw kemm hemm interess illi noħorġu b'xi regoli speċjali pala riżultat tal-kriżi, ġifiri il-premiums eh, kontra ċikliċi, eh, premiums ta' likwidità. L-istorja tagħhom tmur lura lejn is-settur tal-assikarazzjoni eh, tar-Renju Unit fej kien hemm dan il-premium ta' likwidità u mbagħad is-settur finanzjarju Spanjol ukoll induna illi għandu xi problemi u għalhekk Eh, ġi suġġerut li kunem premium ekwivalenti imma ma tantx kienem entuzjazmu. Eh, U mbagħad meta italjani wkoll sabu li hemm problema wkoll tkellimna dwar dan il-premium eh, kontraċikliku. U fl-aħħar bħala r-riżultat ta' dan li Ewropa jista' jkun li titlef uh, kull ċans li tkun ta' fejem l-istress u u għalek ikonna speċi ta' risposta kważi automatika. E, Lobby għamlu ħafna xogħol hawnhekk. Nifhem illi hemm sitwazzjonijiet fejn il-prezzijiet tas-suq ma jgħidux l-istorja kollha għalhekk hemm problemi. U jiena rrid nagħmilha ċara li din ifhimha, imma napoġġa wkoll dak illi qal il-sur Balza fil-ewwel diskussjoni hawnhekk maħniex qegħdin biex inservu xi interessi speċjali, speċifiċi. Per eżempju, il-fondi ta' pensjonijiet għandhom ix-xewqa tagħhom, anke l-assikurazzjonijiet tal-saħħa u kura tas-saħħa għandhom problemi oħra marbuta maħom għalek dan il-xogħol li tiġi trattat b'mod serju u ikonna analisu komprensiva tal-ambitu kollu tal-problema u da ma jistax iseħ fuq xi xewqat speċifiċi speċjali li jridu nilħuhom ma spejjeż ta' affarijiet u ta' partijiet oħra li jkunu assikurati. Xtip ta' ħarsien ta' protezzjoni għanna eh, kontra il-problemi antiċikliċi u x'nistgħu niprovdu aħna. Naħseb illi ir-rapporter kien qed jipprova jilħaq il-bilanċ li qed nitkellem uh, dwaru jiena l-emendi tiegħi qegħdin hemmhekk biss biex nipprova nikseb dan il-bilanċ u irridu nibqgħu mixjin fid-direzzjoni li uh, badna issa jiġifieri li aħna inħarsu l-partita assikurati fil- il-verżjoni ġermaniża tal-Financial eh, Times rajna l-interessi ta' kulħadd imsemmija barra dawk tal-partijiet assikurati għalhekk għalek tkun hemm il-bilanċ illi jipermetti eh, jippermetti l-interessi il-ħarsin tal-interessi ta' min qed jipprovdi l-prodott imma l-partijiet Eh, assikurati, ovvjament, rridu nqisuhom ukoll mhux ninsowhom kif qed jiġri u jiena lek nappoġġa l-emendi minn Silvi Gullard li huma attentat lejn e, l-evalwazzjoni tal-responsabiltajiet u tal-assi din hija idea tajba ħafna u napoġġaw u kol xiftit mill-proposti mill-emendi ta' Jean Paul. Marriċ noqot insemmi kollox kull marriċ nejt u li għadbaqanna xie sir iddu naħdmu mill-qrib ma' istituzzjonijiet pubbliċi u e, dawk tal-konsumatur u meta nitkellmu dwar dan is-settur dan bil-forsi rridu nagħmlu ħin kella ħansibu ruħna fl-istess sitwazzjoni bħal dik tal-hedge funds u ħajakkużawna illi aħna ma trattajniex il-problema ta' shadow banking. Mela eja nimxu b'mod parallel ma' dak li qegħdin diġà nagħmlu mal-banek u uh, nitalmu mill-kriżi imma għad baqanna xisir fi rigward tal-emendi. Grazzi ħafna. Is-sur l-Onorevoli Potax mhux hawn ħajtkellem fismu Kellim ieħor? Iva? Mhux qiegħed hawnhekk għax ma jiflaħx bat li tekst li jiena għara fismu fl-Ingliż. Is-swieq tal-assikurazzjoni għandhom karatteristika speċifika li toħroġ mill-fatt li ħafna mill-kontratti huma mandatorji huma assoċjati ma' deċiżjonijiet ekonomiċi u għalhekk huwa aktar importanti li jkun hemm regolament effiċjenti biex inħarsu lil konsumaturi kif ukoll l-ekonomija kollha. Il-titjib tal- eh, prodotti finanzjarji biss mhijiex biżejjed hemm bżonn ta' edukazzjoni f'dan ir-rigward anka mm, għax huwa assurd illi wieħed eh, jaqbad jaqbatu jassumi li l-konsumatur il qed juża l-assikurazzjoni kun jaf kollox dwar il-kumpaniji u l-insolvenza tal-kumpaniji li jkunu qegħdin klijenti tagħhom. Hawnhekk eh, għandna bżonn u kol regolamenti li jkunu skont laħjar prassi fl-Europa. Jekk dan ma jisirx se joħloq pressjoni f'pajjiżi fejn hemm afas regolatorju strett u mhux se jkun hemm anzi u ħajkun hemm vantaġġ għal dawk il-kumpaniji li qed jaħdmu f'pajjiżi fejn hemm regoli anqas stretti. E, ħaġa oħra li importanti għall informazzjoni li tingħata li supervizjori supervizuri Ewropew Ewropej eh, anka fir-rigward tal-lista tal-assi li ridu eh, jinataw lil dawn il supervisori Din il-lista titisseħ kull eh, tlet xhur dan l-obligu qed jitqies bħala wieħed żejjed minħabba illi din hija eh, informazzjoni Eh, dwar l-assi tal-kumpaniji eh, aħna inħossu il-qafas regolatorju għandu joħloq kriterji ugwali għal kulħadd. Uh, thank you, Jean-Paul Jean-Paul. Madame le Président, d'abord, permettez-moi de me joindre. Grazie, President. Nishtiq nibda billi eh, nissieħeb mal-tifħir illi inata tiġa mm, lil-rapporteri, ma veru il-xoltijaw huwa eccellenti. Għan semmilkom xie eh, punti illi huma importanti Eh, per eżempju l-ħarsin ta' mm, min qed ikun assikurat mingħajr ma nippenalizzaw il-kumpaniji. Aħna kultant inkunu eh, ikonna din attitudni innoċenti wisq fir-rigward tar-regoli illi noħolqu regoli mbagħad ħafna drabi laqas biss nimplementawhom fir-rigward tal-ekwivalenza eh, għal pajjiżi terzi rridu noqogħdu attenti wkoll ma nippen niperikolawx u ma npoġġux fi żvantaġġ il-ferat tal-kumpaniji li qegħdin Ewropej li qegħdin f'pajjiżi terzi. Meta hemm l-ekwivalenza nħalhom japplikaw il-liġi eh, tal-pajjiż. Punt ieħor kif tafu ħafna pajjiżi il-kumpaniji ta' sikurazzjoni eh, ja eh, jgħatu fondi permezz tal-assi illi huma sidin tagħhom lil kumpanija oħra mela aħna ma nix nżidu l-ispejjeż li wieħed ikollu dawn Eh, l-isma eh, eh, inkella kunem il-rizultati li dawn ixtu l-isma taħħon fuq is-swi u bil konsegwenzi ta' dan il-kumpaniji tal-assikurazzjoni irrit ikollhom Eh, eh, irdu jkunu edin jaħdmu fuq il-level eh, bilanċat anka fi rigwarta direttivi illi għat iridu jitlu fisseħ u ma ux kompetizjoni mux ġusta f'dan il rigward Tisa fi rigward tal-Ajopa il-seta taħħa għanda tiġi imminata fir rigward tal-arbitraġ. Arbitraġ ħalli ma jkonniex id-dumping illi semmejta. Grazzi ħafna. Karin Vatnku. Kallim li miss. Grazie eh, Grazzi ħafna. Dan ir-regolament omnibusni huwa wieħed tekniku ħafna ma huwa anke wieħed politiku minħabba li aħna bħala parlament fis snin li għaddin ridna l-qafas regolatorju armonizzat bil-ruol aktar b'saħħtu għal supervizuri u jiena nirringrazzja eh, l-Onorevoli Balza għal xogħol li beda għax eh, aħna rridu nuru li aħna b'saħħitna u konsistenti fil-approċċ tagħna f'dan ir-rigward. Grazzi għal rapport tiegħek inti naħseb issa eh, qed tmexxi l-affarijiet fid-direzzjoni it-tajba. Rwol aktar b'saħħtu għalla jew Pamela u rridu naraw ukoll il-kustonijiet prattiċi għax aħna rridu l-veloċità imma anka rridu nżommu l-prinċipi tagħna. Naħseb il qedin fl-idejn tajba tal eh, ta' Bukard biex insibu il-bilanċ li għandna bżonn. Ir-rwol ta' l-Ajopa rridu niddiskutuh aktar fil-font meta nitkellmu dwar il-premium antiċikliċi fis-swieq li jkunu taħt stress. U nixtieq inkun naf aktar għalfejn hemm l-emenda 77 fejn qegħdin ngħidu eh, qed inżidu dispożizzjoni fejn ngħidu li supervizur nazzjonali għandu jiddeċidi huwa meta tiġi użata din il-premium likwida u mhux l-Ajopa. Din rridu narawa, naraw meta għanna dan ir-rol tal-Ajopa eh, jew inkella eh, ta' xi supervisur ieħor imma naħseb illi aħna nistgħu insibu eh, soluzzjoni fir-rigward tal-lista fil-rigward tal-assikurazzjoni tas-saħħa nixtieq ngħid illi meta qed nitkellmu dwar id-derogi huwa faċli li wieħed jgħid li dan huwa fl-interess ta' min qed jassikura u li dawn qegħdin jagħmlu il-lobbying għal dan għandna hawnhekk ukoll l-interessi ta' minu assikurata. Per eżempju fl-Olanda aħna għandna regolamenti eh, statali stretti fir rigward tar riski u ta' sistemi ekwivalenti fil-post huwa fl-interess tal-assikurat illi dan jiġi magħruf ukoll fis-sistema jiġi eh, rikonoxxut fis-sistema Europa tal-Ewropea minħabba il-premiums aktar olja illi huma jħallsu għalihom minħabba il-kopertura tar-riskju involuta u għalhekk eh, naħseb li dan eh, il-rapporter qed isemmih tajjeb ħafna u rridu eh, niddiskutu ħanka aktar fil-fond kif ikun hemm bżonn l-aħħar punt dwar l-ekwivalenza ma' parti ma' pajizi terzi naqbel ma' dak li intqal ir-riżuni tal mill-IFM għandna bżonn ta' prinċipji ċari illi ehm, jajnuna jiena naqbel ma' periodu ta' tranzizjoni għasir eh, imma irridu niksbu il-bilanċ u bukart nasib miex fi triq tajba u nistaw eh, eh, nsibu soluzzjonijiet aktar id-detaljati anka f'dan ir-rigward nixraqlek eh, għalhekk eh, nixtieqlek kull suċċess u naħseb li jirna xinna naqblu fuq l-emendi u importanti li aħna nimxu fil-linja tiegħek fir-rigward tal-rwol tas-supervizuri għax jista' jkun illi konna problema mal-istati membri anka f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Antolin. Eh, jiena nix inawgura li insibu eh, kompromess fuq il-problemi li għanna Dawn il-problemi huma importanti bizzejed biex jiġu koperti fil-regolament jew għandu jkunu l-supervizur illi jitrattom. Jina nasab li jiva huma problemi importanti. Naħseb li għanna namlu ċara illi aħna dawn ħan nitrattawhom. Il-problema hi kussjoni hija kussa nitrattawhom issa jew le. Iva, għandna nitrattawhom issa naħseb jiena minħabba l-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli u għalhekk jista' ikun illi ikun hemm eh, diffiċli li, li toħloq eh, zbilanċ fis-sistema. Imbagħad għandna wkoll raġunijiet marbuta mal-effiċenza nistaw forsi nistaqsu jekk għandhom xikunu fi premessi u inkalakux kux fil-korp tat test innifsu. Imma dawn huma problemi importanti għal żewġ raġunijiet li għanet aħna nħossu illi illi l-kussjoni ċiklika trid titqiesa eh, b'mod tajjeb il-supervizur irid iqis dan Il-bieraħ konna qed nitkellmu dwar il-volatilità tal-standards tal-żamma tal-kontijiet tal-accounting u uh, nafu kemm dawn jista' ikollhom bidliet veloċi u l-kumpaniji m'għandhomx jitpoġġow taħt stress minħabba f'dan. Hemm punt ieħor li huwa importanti u jina ħsibt ftit fuq il-self fuq id-djar. Il il-stabilità massima seħa meta l-assi u responsabilità eh, jittihdu fuq periodu naqra, eh, eh, periodu ta' żmien naqra twil, meta nħarsu lej Eh, eh, nħarġu lejla sif terminu ta' żmien zaħir, ma jfissirx li ħajkonna aktar likwidità għax la se jkunu qed ikopru responsabilta u ħafna drabi aħna nispiċċaw nżidu l-ispejjeż u nimminaw l-istabilta. Eh, dan kolwa importanti mhux biss għall assikurazzjoni ma l-appoġġ u għal eh, risposta għal kriżi finanzjarja. Nien li l-rapporter dawn l-affarijiet li nsemmejti qishom. Grazzi ħafna Lisa. Grazzi ħafna Sharon. Nixtieq nifraħ lil uh, Sur Balz fuq dan ir-rapport li uh, huwa fuq kustjoni komplessa. Iż-żewġ mistoqsijiet tiegħi sejrin fil-direzzjoni tal-kollega Fortman Cole. Aħna naħdmu ma' l-Ejopa, il-Parlament kien uh, attiv fit tisħiħ uh, eh, u fl-eżistenza ta' din l-autorità ġdida Ewropea. Mela, allura, l-emenda tijak 53 fil-rigward ta' artiklu 35 eh, eh, donnu illi il-formulazzjoni inizjali dan l artiklu li qegħdin nistipulaw illi s-supervizuri kollu is-seta li jiddetermina n-natura, l-ambitu u l-forma tal-rapportar supervizorju f'perjodu pre-definiti, iġifiri l-ambitu huwa wiesa li jider li huwa tajjeb imma aktar il-qoddim inti bl-artiklu tiegħek 53 żiet illi il rapport li għal perjodu ta' anqas minn 12 xar għandu jkun hemm rapportar irregolat illi jkun eh, illimitat u li jinbidel b'mod sinifikanti matul is-sena. Jiġifieri, jekk aħna rridu naraw il-prestazzjoni ta' istituzzjoni u jekk m'hemmx e, eh, eh, pisejjed permessa l rapportar kull tlet tliet xhur jekk nillimitaw l-informazzjoni b'dan il-mod, Eh, ġifiri aħna ninformaw bi, niġu informati bi se kem krizi, allura il-kwalità tal-attività supervizorja ħatkun illimitata għax wieħed ma jafx eżatt kif qed taħdem l-istituzzjoni. Iġifiri jien jidirli li dan it-tip ta' eh, regolament stret, ristret, anzi, jista' ikun li jillimita il-kwalità ma tistax forsi eh, tifformulaħ b'mod ieħor u tara kif se tiġi kif se tiffunzjona jiffunzjona dan il-mekkaniżmu ta' supervizjoni qabel ma inti tidħol eh, f'limitazzjonijiet daqshekk stretta. Barra minnek komment, l-istess komment tal emenda 54 illi inti fija qed titlob anzi qed tipprojbixxi il-lista ta' dettaljata ta' assi illi jiena naħseb illi f'termini ta' kriżi tista' tkun waħda vitali biex wieħed jifhem eżatt qed iseħħa u e, biex jifhem x'inhi s-sors tal-problema li wieħed ikun qed iħabbat wiċċu magħha. Din il-limitazzjoni u hawnhekk kienet nikkwota l-emenda tiegħek li stati membri mhux se jitolbu li l kumpanija ta' l-assikurazzjoni jagħtu lista sħiħa ta' lassi e, għabbażi ta' e, prodott prodott naħseb li f'ċirkustanzi speċifiċi din ħat imblokka l-informazzjoni dettaljata li għandu bżonn supervizur biex jifhem x'ikun qed jiġri. Ma nafx jekk inti eh, konsultajċ l-Ejopa dwar kif iħossuhom huma li din tista' taħdem imma jiena jidirli li dan il-limitu il limitu qed eh, jillimita xi ħaġa ġdida li aħna stess fil-Parlament inna nappoġġaw b'mod sħiħa biex ikonna eh, struttura ta' supervizjoni illi taħdem b'mod tajjeb. Jiena ma nistax nifhem għalfejn qed toħloq din il-limitazzjoni. B'mod in ġenerali, eh, rapport huwa tajjeb barra minn dan illi għandi għadni kemm semmejt jiena. Jiena nappella lilek u illi tħares lejn dawn iż-żewġ kwistjonijiet mill-rib u b'mod partikolari illi nisimaw kif iħossuhom li jopa dwar eh, dan din il-kwistjoni ta' u jekk din hijiex se tirristrinġi l-attività taħħom għax dan jista' joħloq proċess negattiv fil-tisħiħ tal-Jopa innifisa. Grazzi ħafna ma nafx hekk hawn xi ħadd ili jixtieq jitkellem, jiena eħe nixtieq. Eh, eh, ħanibda billi l-ewwel net eh, ngħid li naqbel ma dak li qalet Liza jina nħoss illi il-supervizuri għandu jkollhom l-informazzjoni sħiħa illi huma jazbu li għandhom bżonn u li hija relevanti. Ma jfissirx li kulħadd ħajqot jitlob kollox il-ħin kollu, imma eh, m'għandniex nirrestrinġuhom jekk dawn iħossu li għandhom bżonn ċertu informazzjoni. Jiena kuntenta wkoll illi l-Ajopa għandha rwol għandu jkollha rwol bħala dak li huwa raġonevoli u mhux raġonevoli u jekk ikun hemm xi suġġeriment illi eh, min qed imur lil minn dak li suppost jagħmel u hemm peace żejjed u mhux tajjeb u li f'xi mod eh, nistgħu anka nindaħlu fissu uniku, però jiena dan ma nistax naraħim imkien il-iseħ eh, eh, għax is-supervisur qed jitlob ċertu informazzjoni mill-kumpaniji tal-assikurazzjoni fil-kustjoni tal-regolament ta' implementazzjoni u l-att delegati jina diġa tkellim dwar dan l-aħar darba u kuntenta ħafna bil il-momentum illi jider illi issa hemm wara din l-idea tal-klawżola Sunrise u aħna din iddiskutejnija b'mod informali u anka missejnija fil-komitat meta il-ċermen tas-seops kien skużawni ċerta l jopa kien hawnhekk u ħaseb illi din ħataħdem mhijiex intenzjonata illi tgħid li l-Ejopa hija E, degradata jew li miexi preparat għad għammek biex nħeffu ix-xogħol naqbel ma' Peter li għandu jkollna il-bot tal-regolament ħdejna waqt li qegħdin naħdmu fuq dan u tlabt il komissjoni biex tatina dan kemm jista' jkun malajr minħabba dan l-iskop għax meta nkunu nafu aktar fid dettall fuq ix qegħdin nifukaw allura inkunu nistgħu naħdmu aħjar. Ajopa ma tistax tibda taħdem u turi s-seta taħħa u, l-poter taħħa sakemm E, ikun hemm fil-post e, post id-direttiva tas solvency tnej għalhekk l-affarijiet iridu jsiru fuqatom. Xtaqt ngħid xi ħaġa wkoll dwar l-istorja kif sejħilha Zven, meta nkunu din nagħmlu dan is-solvency, konna qed nagħmlu din is-solvency t-nej, kena din il-problema ta' l ekwità u l-effett ta' kif noħorġu mis U l-effetti ċikliċi li dan kollu aħna u koll edna dak iż-żmien li kena ħafna tħassib dwar dan x'jiġri meta e, aħna nirtiraw ruħna mill-investimenti b'mod aktar permanenti meta e, f'dawn l-ekwitajiet huwa e, importanti wkoll jidher li hija importanti wkoll għal Franza u rridu dan li qed jissejjaħ equity dempner. Iġifiri in, in il-ma kienx riflessjoni tajba ta' din l-ekwità fil-kapital ta' sol venza Naħseb li aħna sibna soluzzjoni sodisfaċenti għax eh, konna nafu li ridna nispiċċaw il-solvency 2 eh, u konna nafu li kienem fatturi u affarijiet li għadhom pendenti anka f'dan il-qasam u għalek illi aħna saħaj għedin namlu revizjoni taħħa bran il-buffer kontra ċikliku u bil-arfin illi ċertu assi u responsabiltajiet huma fil-fatt marbuta fl-imkien. Għalhekk jekk wieħed sa jitkellem dwar kif daw se jiġu trasferuti għal imsieħeb li lest li oħodom dawn e, iridu jiġu trasferuti f'daqqa x'huma marbuta u li ma rridux naħseb għal li kumpaniji tal-assikurazzjoni jibdow Jamlu dan it-tip ta' trasferiment u jagħmlu dawn lassi assi u responsabiltajiet responsabiltajiet f'xi speċi ta' vettura eh, speċifika illi imbagħad ma tkunx daqshekk eh, direttament kontabli Eh, eh, u il-pensjonanti u l-persuni assikurati jkunu dawk li jibbatu minħabba dan. Irridu għalek norbtu il-proċess kollu tal-ħsib tagħna li hemm dwar daw l-equity dampeners, il-cyclical buffers u il-liquidity premiums il huma kollha parti ta' l-istess problema. Jekk ħankomplu u koll fuq l-interessi speċjali, jiena l-interessi speċjali tiegħi huma marbuta mal-pensjonanti u l-assikurati persuni assikurati u l-dawk huwa rridu nżommu fuq id-dim ta' moħna. U eh, Peter fil-fat eh, eh, se jaħli Mrs. Correlation Factor għax dejjem kont nil-menta dwar is-solvency tu għax ma konniex qegħdin nifmu eżatt kif edin jaħdmu eh, l-avvenimenti ta' eh, marbuta mal-katastrofi u dak fuq meda ta' żmien twil u minħabba fekk aħna poġġejnija flatti delegati aktar milli xi ħaġa li wieħed ipoġġija fl-annessi. Xi ħaġa oħra li ma konniex fimna b'mod sħiħ kienet kif wieħed jirrikonoxxi eh, speċjalizzazzjoni id-diversità sibnija bħala xi ħaġa li tajba għall ġestjoni ta' riskju imma il-rikonoxximent jew nqas ta' ta' osma' speċifiċi wkoll eh, jaffettwana għax jista' jkun hemm korrelazzjoni mill ripa Il-solvency tnejn tgħidilna li dan għandna nirrikonoxxuhom però xorta waħda minix qiegħda nagħlaq għajnejja għal dawk il ħajjiġu għawek u jgħidulna illi hawnhekk għandna xi interessi speċjali jista' jkun hemm okkażjonijiet fejn bħal eh, il-problema tal-solvenza fil-su ridu nistudjaw l-affarijiet aktar fil-fond biex naraw x'kienet l-intenzjoni eh, f'din u eh, naħseb illi eh, eh, rridu nirriflettu eżatt xini realtà fessu u eh, li hemm marbuta mal-responsabiltajiet. Rridu narfu illi din mhijiex sempliċi bħal fil-kas tal-banek fejn għandna lassi Eh, illi konċa taħħom eh, ma farijiet oħra imma il-fat li kollok responsabiltajiet li għet ma jafx meta jissejħu l-ura għalek l-affarijiet jisiru aktar komplikati mill-affarijiet eh, arranġamenti prudenzjali fi rigward tal-banek. Għadna fl-istess post u għadin f'dan il-punt li għadna għadin nitalmu l-affarijiet u ma naħsibx li għana nalqu il-bibin f'affarijiet fejn Eh, eh, wieħed jisma' lil min jisma' f'xi pajjiż f'xi assikarazzjoni ħa tindura li ma jistax iwassal eh, xi ħaġa lil votanti għax hemm xi bibin minħabba maluqina x'aħnadna qegħdin nitalmu kif iseħħu l-affarijiet irdu nħarsu lejn il-flessibilità mingħajr ma nimminaw xejn illi hemm intenzjonat fir-rigward tal-istabilta. Hemm ħafna affarijiet oħra li nista' insemmi imma Naseb dan jala eh, l-affarijiet oħra li kien hemm fid-dibattitu jina qed li issa ħandur għal kommissjoni tajnik xi affarijiet li jon forsi tixtieq tikkummenta fuqhom u mbagħad nerġa' indur għal rapporter wara dan. Thank you very much, Madam Chair, for giving me the floor. Grazie ħafna, Signor President, li tajtni l-kelma. L-għanet xtaqt din grazie l-rapporter, għal-rapport u ma kellix ċans nagħmel dan fil-pubbliku xtaq nagħmel dan sem il-Kummissjoni. Xtaqt nirringrazzja wkoll il-membri ta' Ekon għal proposti li resqu il-kol provaw jiżviluppaw liġi li hija valida u din hija l-mira aħħarija ta' dan il-proċess. Solvency 2 u naqbel ma l-istqarijiet li saru minn ħafna minnkom hawnhekk Solvency 2 hija meħtieġa ma bżonn sistema li tkun tajba għal ħarsien partikolarment ta' min għandu il polo ta' liġdini hija l ta' din il leġizlazzjoni Peter Skinner Rintis, sur President ta' sejtu sabiex il-Kummissjoni toħroġ bil-miżuri ta' implementazzjoni. U dim dal-komitat nista' ngħidilkom anka sur Barzak ukoll eh, ta' la' paldan, niskuza ruħi. Fitam il-Kommissjoni najdilkom li ħanamlu dan, il-Kommissjoni se tagħmel daw it-test disponibbli għalikom sal-aħħar ta' dan ix xar sal-aħħar ta' dan ix xara li xadna qed nikkonsultaw eh, nagħmlu konsultazzjoni fuq test aħna kon qed naħdmu għal sentejn tista' tgħid ma' Ejopa li dak iż-żmien kienet Seops li konna qed nipprovdu l-bażi għal riflessjoni tagħna mbagħad mal-istati membri u mal-partit interessati u l-fatt li qed nikkonsultaw anka waqt li qed nitkellem bħalissa deċidejna illi konsultaw kwistjoniet li qajjimna hawnhekk dan l kumitat illum sabiex niżguraw illi nifmu bisħiħ xinu ma kwistjonijiet u nistaw x'insubu soluzzjoni xirqa. Imma sal-aħħar tax-xahar, Signor President, il-Kummissjoni se tgħaddi il dokumenti kif eh, ferba' f'400 paġna fu distinzjoni bejn atti delegati u standards tekniċi regolatorji naħseb li huwa importanti nisqu l-ewwel nett illi solvency tu ma tistax tiġi paragonata mas CRD għaliex Solvency 2 hija iktar isa direttiva qafas se simfasla u għadda stant kien loġiku li konna livell 2 u livell 3. Issa ħut minn dawlati delegati li l-Kommissjoni eh, kienet qed tippjana forsi tikkonsidraw li dawn huma parti mill-standards tekniċi regolatorji, sistema li ma kienx teżisti meta konna qed infasslu Solvency 2. Il-Kommissjoni madanakollu hija lesta tirrifletti magħkom, Sinjor President, dwar kif nissolvu dil-problema l-idea ta' Sunrise Clause tista' wkoll tkun mod kif nistgħu naslu. Xtaqt nisħaq fuq il-pont illi skont ir-regolament ta' eżas il-standards tekniċi regolatori m'għandhomx ikunu valuti f'policy options dan huma standards tekniċi U naħseb dan huwa ilmu għammek rridu nsibu soluzzjoni u l kummissjoni lesta tgħinkom fir-riflessjoni tagħkom u nirrikonoxxu r-rwol importanti ta' Ewpa li huwa kruċjali dan il-kontest. Issemmit l-ekvivalenza L-ekwivalenza għal pajzi terzi, mod partikolari miżuri ta' tranzizjoni. Hemm ħafna pajjiżi madwar id-dinja illi għadhom qegħdin iħarsu lejn solvency tu pala mezz kif itejbu il-qafas leġislattiv tagħhom kelli l-opportunità reċentement fl tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Komitati għall-Assigurazzjoni li niddiskuti ma' numru ta' pajjiżi dwar Solvency 2. Ħaġa li xtaqt nsemmi hawnhekk, aħna ninsabu avanzati ħafna fi ħsieb tagħna u m'għandniex nagħmlu l-iżbal li nemlu li d-dinja kollha ġa hija avvanzata bħalna. U għal daqstant, m'għandniex nitolbu żejjed minn dal pajjiżi terzi li importanti u li nistab nistabilixxu foras l industrija li ħaġa globali u li nejnu nassistu da pajjiżi sabiex il-qafas ta' solvenzi jimxi fi direzzjoni ta' reġim aktar bazat fuq ir-riskju li huwa l-bażi ta' solvenzi tu. U kull mod possibbli kif nistgħu niksbu dan għal dak xaqsam reġim ta' tranzizjoni kemm ħames snin kemm u itwal eh, klawżla televiżjoni nan kollu jista' jgħinna sabiex niksbu l-mira tagħna. Semmejtu il-kwistjoni tal-premium tal-likwidità li issa magħrufa bħala premium kontriċikliku, ċikliku. Sinjora President, inti kellek raġun. Meta konet niddiskuta kwistjonijiet ma' stati membri, irrikonoxxejna s-Sur Gigold li wara kriżi finanzjarja u nitalmu għadin u xeglem nitalmu, irrikonoxxejna li rridu nkunu attenti illi ma nistabilixxux qafas li wassal għal volatilità artifiċjali u mbagħad noqtlu waħda mill midi prinċipali tal-assigurazzjoni, jiġifieri dispożizzjoni ta' garanziji fuq medda twila ta' żmien għal daqstant fassalna numru ta' mekkaniżmi mhux ħaġa bażata fuq lobby groups imma parti minn stampa globali li nħarsu li anka perspettiva ta' responsabilità kif istanzaw nsibu mekkaniżmi illi ma jħolqux distorzjoni tal-istampa ġenerali meta l-spreads ta' swieq tinajnu nizlin il-ħin kollu, anka b'mod artifiċjali, jridu nizguraw illi l-assikuraturi komplu jiprovdu l-garanziji f'ambjent illi huwa tant fraġli. U f'dan il-kontest qed inħarsu lejn dan il-premium kontraċikliku li jista' jsolvi l-problema għadam il pinstoqsi hawnhekk unnek x'inhu r-rol ta' EOPA f'dan kollu u t rridu approċ eh, formalego l-Komissjoni ma taqbilx ma dan. Jekk ikollok eh, approċ formali kut ġa tħares il-qoddim li xej kawża kriżi li li jmiss u tpoġġija formola dan ma stax tagħmlu ma li tista' tagħmlu tista' tagħmel u li ma kriterji għandhom ikunu marbuta ma dan l-intervent Ejopa. Meta Ejopa Se tintervjeni sabiex imbagħad tiżviluppa tiżviluppa l-formula ġalla darba jkollna dawn il-kondizzjoni estremi tas-suq. Hemm dibattitu dwar miżuri ta' tranzizzjoni u jiena naqbel ma' rapporter illi għandna nilimitaw dan dawn għalfejn dan hu meħtieġ. Imma li rridu nevitaw li jkollna tranzizzjonijiet fejn stati membri jina taw għazliet, għom għazliet li stati membri sabiex deċidu għal-numru ta' snin s-lamel dan, s-lamel liħor, jew t-tija li supervizjoni nazjonali, jina kontra dan għalix bat mux biss ikona 27 reġim, imma numru ta' reġim għalix stati membri ma' inventivi ħafna sabiex joħolqu mekanizmi ġodda sabiex jitejbu situazzjoni diffiċli. F'dal kontest jina naqbel ma' dawk li t-kelmu favur li jekk ikonna tranzizjoni, inħallu li l-Ewpa deċidi L-istess mod meta niddiskutu l-assigurazzjoni tas-saħħa, Sinja man kolla għamlet referenza għall-industrija tas-saħħa. Nafu li kwistjoni relevanti għall-Olanda għal daqstant għamilna sistema fej t-deċidi kif is-sistema taħdem fl-Olanda anka b-kooperazzjoni mill-qrib mal supervisor Olandiżi. Il-holders tal-kwittanza din hija parti minn dibattitu globali għalda stant il-Kommissjoni kienet tippoġġa din l-idea li konna reġim ta' tranzizjoni għal min għal holders tal-kwittanza jekk issa toħroġ il-kwittanza fuq issu ma jkollok situazzjoni li nixtiequ rapportaċ finanzjarju, rapportaċ supervizuri, rapportaċ supervizuri. Għana din l-idea li rridu nsibu modi kif nilimitaw il pizziet fuq kumpaniji żgħar. Il-Kummissjoni taqbel madan imma nemlu li aħjar il-situazzjoni preżenti milli kollok situazzjoni fejn intrapriżi żgħar u medji jekk niddefinixxuhom li huma ħaġa diffiċli jiddeċidu fuq perjota ta' żmien illi ma jagħtux ċertu informazzjoni l superviżuri Dan huwa kontra l-filosofija ta' solvency tu illi jisħaq ħafna fuq rapportaġġ ta' superviżuri iktar minn solvency one, ta' solvency tu rapportaġġ huwa importanti. Daqsant il-supervizuri għandhom kunu f'pożizzjoni li jitolbu l-informazzjoni, jekk mhux jagħmlu dan, għakunu forzati mill-bord ta' riskju sistematiku u jġarru għu pati tikseb l-informazzjoni. Minn flok eżenzjoni minn ċertu affarijiet jgħan nifokaw fuq kif nevitaw li kunem tajbi ġodda ta' informazzjoni li tfisser aktar sfejis għal-jom. Biex nikkonkludi, Signora President, il-Kommissjoni għall-estatejn li lep l-rapporter u l-membri ta' jekon sabiex nsibu kompromess sabiex ikonna soluzzjoni. U bekk il-proġett li tant dimtu għalih inti s-surba l-seħal il-frott. Jina nħu nara il l-appoċ għal dan il-proġett għadu ħaj, grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Berkhardt, if Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte zunächst allen... Grazie, Äh... Grazie, signor President. Nabanet, grazie l-kelima kolla, għal-kommenti taħħom, għal-sugġerimenti taħħom. U jina rest, ovvjament, nirrispondi jħut mill kommenti Niħu gost li l-Kommissjoni għalet illi il-test se jkun les sal ta' Ottubru ta' regoli ta' implementazzjoni ħafna drabi fil-Kumitat. Int għalli dan huwa essenzjali. Din dan huwa importanti ħafna li konna dan il-test għal vota ħari. Għal daqstant, nistenna bil-ħarqa nirċiv dan il-test fit-tleġumat li ġejjin. L-implikazzjonijiet għal dak li ġaqsam timing għal komitat. Din hija xi ħaġa rridu niddiskutu f'xi punt u nħobbos qed nisma' dan. Fuq is-Sunrise Clause. Dan tqajjeb minn numru ta' kollegi. Jena idea pal din toġobni iva. jidher li hemm ċertu dinamika u naħseb li hemm bżonn insibu soluzzjoni. Tienet punt punt trassaq minn Silvi Kollar stock investments hija kwistjoni importanti ħafna li hemm bżonn nikkonsidraw. Il-Kummissjoni fil-fatt qalet illi għandna bżonn set ta' regoli li jagħmlu sens hawnhekk u bla dubju bħala rapporter jiena ħerqani li konna xaħġa bħal din. Interessi speċjali xaġa li tqajmet minn Sven Giegold. Nistaw naraw x'interessi ma riflessi foħut minn dawn l-emendi. Mill-bidunetta tridu nsibu kompromess li għamil sens kull punt u naturalment se nkun qed neżamina mill-qrib dawn l-emendi u jiena les niddiskuti dan kollu max-shadows. Il-ħames punti għaj, ajopa. Pala rapporter, nishtiqna rew pa b'saħħitha, pero nasa il-komitat kollha rridu dan ġek. dejjem sejjaħna għal awtoritajiet ta' supervizjoni ktar b'saħħithom, żgur kien il-każ dan fl-aħħar snin, u għal dan dan ir-rapport għandu jisħaq fuq il-ħtieġa għal Fajopa ktar saħħita dan wasanni għal punt ta' Luisa Ferreira fuq il-rapportaċ. Dini ħaġa li jina res nikkonsidra. konsidra Imma punt li xtaqt nagħmel ċar mill-bidunet naħseb li importanti ħafna li nagħmlu distinzjoni ċara bejn min jirrapporta fuq ix u meta. Ma nistax nara kompanija ta' assigurazzjoni ta' skala medja u żgħira illi jibdew abbozzar ta' rapporti u hemm ħafna minn dawn il-kumpaniji zaħir u jiena ma tantx jiena fuq din idea tqal diskussjoniet ma dawn il-kumpanijiet ta' żgħar u medji għalihom dan huwa punt ċentrali. Is-seba' punt tiegħi punt li tqajjem minn Sven Giegold assigurazzjoni u banek hawnhekk jiena ma naqbilx. Il-banek huma kumpanijiet assigurazzjoni u viċeversa. Għal daqstant irridu naħsbu b'attenzjoni dwar kif nistaw noħor u għaf assiguratorju u kumpanija ta' assigurazzjoni. Jiena ma naħsibx illi hemm inkunu dipendenti zzejiet fuq l-istruttur li għandna fis-settur bankarju. Iva forse nistaw nitalmu xi imma dan jirrifletti s-settur bankarju ġifiri settur ta' assigurazzjoni u din xaġa toħloq li problemi l-aħħar punt ekvivalenza u pajjiżi terzi. Din hija ħaġa li saħqet fuq għall-Kummissjoni li hemm bżonn rekwiżiti raġonevoli minn pajjiżi terzi u fuq ir-regoli ta' tranzizzjoni. Din hija xi ħaġa li hemm bżonn niddiskutu partikolarment mal-Kummissjoni huwa punt importanti Ġan Paul nafu kemm kellna diffikultajt fil-passat li konna regoli eh, diċenti ma' unekku kol. lest nitħol diskussjoni ulterjuri. Forse biex nara u naqba titruf kollha u naqatom flimkien il-kompromess naħseb se jkun possibbli. U naħseb ukoll li ninsabu fitri triq id-dajba ta' biex niksbu kompromess bħal dan. u bla dubju jena naqbel ma' Corinne Wurtman Cole fin negozjati mal konsil se jkollna bżonn il-Parlament joħroġ b'kompromess b'saħħtu b'appoġġ kemm jista' jkun wiesa fil-Kumitat. Danu li nixtieq nara jiena les naħdem magħkom. Jekk membri għalet il-Kumitat għandhom l-istess spiritu ta' kostruttività u rida tajba naħseb nistgħu naslu. Grazzi ħafna kulħadd. Nistgħu naddu l-punt li jmiss fuq l-aġenda. Votazzjoni konna s-nibdew f'na eskwart u billi ma uħat xerqan, jaw ħafna niqsin fil-kamra, pawza sakemm ikollna l-kontingenzi hawnhekk. 10 minuti għal daqstant un bat nibdew minnu fih.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 Right, press, press your yes button if you're happy. Test vote. Għafsu l-bottuna kentom kontenti għanna 33 membru li podġew il-karta fil-posta għaw xaħat li ma podġiġ il-kart tijaw 36, 37, 38 ċitti prova forsi podġiġ imkien iħor. Okay. We've got we've got some machines that aren't working. Għanna xi magnin mhux jaħdmu speċjalment fuq fil-postijiet tal-Viċi Presidenti. Għalda jidru li għandhom persuna żejda. Jiena ma nivvotax ma netajb niffaċilitaw l-affarijiet anka lija. Grazzi. Jiena musta nivvota. It's easier if I don't have to vote.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 Edward, the problem of the Card? Edward dal is jizdit mal-grupp uh, soċjalista, tajjeb wisq. Għaw xaħtijor li għandu xie problema, tajjeb wisq. Dak il-vot malo. Kolħat kontent, kien hemm żewġ astensjonijiet biss. Right, this is the Ramon Tremosa's uh, report uh, on the ECB annual rapport Tremosa, rapport selfie 2010, rapport annwali ECB, kompromess għada favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 28 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 29 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 30 daw favur kontra astenzjonijiet ma taddiċ. Kompromaz B, dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Kompromaz B, A, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda fletin, favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 35, favur, kontra astenzjonijiet taddi 37 favur kontra astenzjonijiet taddi 38 favur kontra astenzjonijiet taddi kompromess ċe żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet taddi it-tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet ma tantx qed tollu dejkom. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet tardi. Emenda dorari, minn Sven Giegold għandkom miktub xinin favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Emenda 50 favur kontra astenzjonijiet tardi. 50 e favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. 53 favur kontra astenzjoniet ma taddix 54 favur kontra astenzjoniet ma taddix kompromess D għandi kemma highlight ma sax nifhem għalfejn kompromess D dak favur kontra astenzjoniet taddi 61 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Nir 60 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 63 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 64 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Kompromess E, żewġ partijiet, l-ewwel parti dak favur kontra astenzjoniet taddi Tieni parti favur kontra astenzjonijiet. Nasab aħjar niverifikaw it-tieni parti ta' kompromess e votazzjoni miftuħa. Affarijiet li mħadmux qabel qed jaħdmu issa, votazzjoni magħluqa. Tgħaddi bi 23 vot favur 16 kontra. Emenda sebajn, da favor, kontra astenzjonijiet. Nivverifikaw emenda sebajn, jekk jġobkom. Has everybody voted? Kulati vota il-votazzjoni hija magħluqa. Votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. 22 favur, 20 kontra. U jħetu 71 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. 72 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 73 72 favur kontra astenzjoniet, Naħseb għaddiet ma niverifikaw. verifikaw Ġebri voted. Għati vota. Votazzjoni għamaluqa. Maddiċ. 21 favur, 21 kontra. Emenda 73 da favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Kompromess F. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Right. Amendments. Emenda. Le, kompromess FA dawk favur. Kontra, stenzjonijiet għaddiet. Emenda 79 favur kontra stenzjonijiet ma' 10. 80 favur kontra stenzjonijiet ma' 10. tmenin favur. 80 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 82 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ma tis oriġinali, kompromess ġe, l-ewel parti. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tini parti, favur kontra astenzjonijiet niverifikaw it-tini parti. Kolħat vota. Votazzjoni għamaluqa. Ma ddiċ. Issa ser naddu għal-emenda. had u design dak favur kontra. Niverifika had u design. Votazzjoni għamaluqa. Ma ddiċ. Emenda 92 dok favur. Tnejn u design favur kontra mux għetturuni xejn għal disa design. kħiġobkom. I've said that's carried. Għaddiet. U u design maddiċ. Maddiċ b'żewġ voti, issa 93 dawk favur kontra astenzjonijiet erbaw design, favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Nasab għaddiet minħabba l l-produzzjoni għamaluqa. Le ma ditx. Emenda 95 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Kompromess GA dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 100 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess H favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess i favur kontra stanzjonijiet għaddiet, kompromess j favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 119 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 120 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 121 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, kompromess k favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 100 29 favur kontra astenzjonijiet ma 10 130 favur kontra astenzjonijiet ma 10 paragrafu 4 14 emenda orali ta' surkuta dak favur favur kontra astenzjonijiet ma 10 kompromess L favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess enne favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 143. 143 sa 147 blok daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 144 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 145 favur kontra astenzjonijiet. Skużawni, saqsejt, għattu le. 145 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 100 46 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 147 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess N favur kontra astenzjonijiet għaddiet. NA favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ser nipospor votazzjoni 155 sa' għara kompromess E ma nsejtux. Amenda 156 favur kontra astenzjonijiet ma 10. Kompromess O. Zewċ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it Tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess emenda 169 favur kontra astenzjonijiet Niverifikaw. Has everybody voted? Votes closed. Votazzjoni maluqa taqa. 21, 21. 170, all those in favour. 170, favor kontra astenzjonijiet. Maddiex, kompromess P, favor kontra astenzjonijiet. Addiet, kompromess a favor kontra astenzjonijiet. Addiet, 183 favur kontra sanzjonijiet għaddiet 184 favur le taqa tejt il-President. 185 favur kontra nerġaw naraw 185 favur kontra stenzjonijiet ma' 186 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess E f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti Dok favur kontra nistgħu nivverifikaw it-tieni parti. Is everybody voted? Kulħadd vota il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. 155 taqa għaliex ġiet inkluża f'kompromess E. Menda 190 dok favur, kontra, sanzjonijiet ma ddietx. Kompromess R dawk partijiet l-ewwel parti dok favur, kontra, astenzjonijiet ma ddietx naħseb. Ejo niverifikaw. L-ewwel parti ta' kompromess erra L-ewwel parti l-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. L-ewwel parti ta' erra kulħadd ivvota. Il-votazzjoni hija magħluqa. Taqa' wieħed u għoxrin kontra 21. Tini parti. Does it? Well, I don't see why it necessarily should. I can. well, can well, you could say. I think. Rapporteur, I. Rapporteur, jiena naħseb li t-tini parti ta' ta' t-tini parti nista' nivutaw fuqa. It-tini parti tajjeb. Favor kontra stenzjonijiet għaddiet. 204 ta' wkoll 206 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ naħseb jgħan verifikaw 206 niverifikaw Sebbi fel Kolla t-vota il-votazzjoni għamaluqa ta' 207 dawk favur kontra. Nistaw niverifikaw 207 għax ma nistax not is-swaba ta'kom. voted, votes closed, that's carried, no, that's rejected. Ma ddiet. 208 favur kontra astenzjonijiet. Irrid niverifikaw 208. still shocked. Everybody voted. Two more to vote. You press your button now. I'm closing the vote. Sarna la il-votazzjoni. Il-votazzjoni għamaluqa ma ditx. Emenda 209 dawk favur. Kontra astenzjonijiet ma ditx. X'numru sejjaħ tista'? Issa se ngħaddu għal 205 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 210 favur kontra astenzjonijiet diet. Kompromess S l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet diet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet diet. 216 fav... Le, taqa, tejt il-President. Da tkun griża mela. 217 favur kontra astenzjonijiet naħseb li ma d iżda niverifikaw 217. Everybody's voted. That falls 20. Taqa. 21 kontra 21. 218 dawk favur kontra astenzjonijiet Kif ivutaw il-soċalisti fuq 218 favut? Grazzi. Għaddiet. 219 taqa, 220 favur, kontra, stenzjoni ma' 10. Niverifikaw. 220. 220, has everybody voted, votes... Kulat il-vota l-votazzjoni hija magħluqa. Taqa, taqa, wieħed biss. Għandi raġun, għandkom żball. <laughs> Amendment to Amendment 200. u għoxrin, dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Tajjeb. I'm not sure we can do anything on block. I've got pluses and minuses all over the place on this list. Uh, citation one and... Kodazzjonijiet, wieħed u tnejn dak favur kontra stazzjonijiet. Għaddiet. Emenda wieħed favur kontra stazzjonijiet ma ditx. Emenda tnejn dak favur kontra stazzjonijiet ma ditx Kotazzjoni tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kotazzjoni erba sa seba blog da favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess tev zewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kumar jġobni ħafna il-telefon tiegħek. Kompromess u favur kontra sezzjonijiet għaddiet. Emenda 10 favur kontra sezzjonijiet għaddiet. B favur kontra sezzjonijiet għaddiet. Emenda 14 favur kontra astenzjonijiet maddiet. 15 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 16 favur kontra astenzjonijiet maddiet. 17 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess u favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 24 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 25 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Nistaw nifutaw it-test kif ġie emendat, mod elettroniku. Kulħadd vot għal votazzjoni u magħluqa 35 favur, 4 kontra 3 astenzjonijiet. Nifirħu l-rapporter. What's the next vote? Um, Naddu. Yeah? Yeah. Yeah, yes, I know, but where is it in here? No, here is. Sorry, no, here. We're in the votes. Must be.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 Okay, is everybody ready? This is the vote on the draft opinion by Alfredo Poloni on a new strategy. Tajjeb, ser naddu għal punt li mis, votazzjoni li mis, strategija ġdida għal politika tal-konsumatur. Tajjeb, il-lista tal-votazzjoni. Right, um, Amendment. Emenda. Numru wieħed, emenda orali ta' ta' rapporter. Emenda orali, dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. F-żewġ partijiet, l-ewwel parti, dawk favur, kontra. Okay, so it's all passed because the oral amendment's been passed, okay? Tajjeb. Għaddit mela dik l-emenda. Naddu għal paragrafu 2, emenda orali mir rapporter da favur. Kontra. Astenzjonijiet. Emenda, eh, votazzjoni elettronika tal-emenda orali tal-rapporter. Votazzjoni elettronika ma rajt bizzejet idejn. Għaddiet. Votazzjoni paragrafu tlieta. Test original do favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddiet. Kompromess A. Dawk favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddiet. Emenda seba'. f'żewġ partijiet, l-ewwel parti daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti daw favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Kompromess B daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal kompromess C dawk favur kontra astenzjonijiet nistennew għanna dorali mir-rapporter. Dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess de. Dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess E, emenda orali This is an oral amendment. Dini amenda orali mill-alde. Jina kontra din l-emenda għax inħoss illi ma, jiftajem ma, l kompromess de. Alek kontra din l-emenda orali. Fine, so we can't vote the oral amendment, which means we now... Tajjeb, allura ma nistaq. Ser nivutaw fuq test tlet partijiet, l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tielet parti favur kontra astenzjonijiet ma Sena Se l-kompromess F fuq paġna 11 Żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. U t-tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb għaddiet ukoll. Naddu għal kompromess G. Paġna 13. Kompromess G. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet naddu għal kompromess eh, fuq l-istess paġna. Żewġ partijiet l parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Tajjeb, issa wasanna għat-test finali kif ġie emendat votazzjoni elettronika. Kħat vota, il-votazzjoni hija magħluqa. 36 favur, 2 kontra, memx attenzjonijiet li firħu li rapporter. Tajjeb, issa, spiċċa fil-laqa, nirringrazzja li kulħadd. Grazie.